u għalhekk huwa għanura li għalin kolli l-opportunità li nkun president u nilqa il-viċi president tal-kumitat li jtipoġġi ħdejja. Fil-laqa tal-lum nifikaw fuq inizjattiva Ewropea dwar il-marda tal-Alzheimer u dimensi oħrajn u skedajna wkoll workshop illum f'rapport tal-Kumitat tagħna fej għandna nunu li għandna rapporter magħna Marisa Mattias li tagħmel dan ir-rapport. Ħanna trattaw din il-kustjoni fil-kumitat, ħanna diskutuwa fil-qrib, iżda r-riżultat tal-lum huwa importanti għal xogħol tal-kumitat tagħna kif ukoll għal emendi meħtieġa li jista' jkun hemm biex illaħmu x-xogħol tal-Sinjura Matjas. Naddu għax-xogħol tal-lum għandna ħafna xogħol fir rigward il-workshop, nibdew il-parti l-ewwel parti l-politika u rappreżentanti istituzzjonali fejn mhux biss ir-rapporter se jitkellem iżda anki xi kollegi oħrajn nishtaq ngħidilkom il-bidunet li fl-aġenda għatem miktub li ħajkun hemm Sinjura Chelton, nismawa, u konna l-esti narawa, konna sodisfatta ħafna, dini għammara li fl-2008 rċevit l-aqwa premju tal-film Pandora's Box u anke fil-film internazzjonali, fil-Festival Internazzjonali tal-Film. Iżda l-biraħ fil-axija, għaltenna li kien hemm xi problemi, iżda xorta waħda kontent li il-President tal-xogħol tal-Alzheimer ħatkun hawn minn flok is-Sinjura Shelton ħadd irrepreżenta u kemm huwa possibbli u tajdilna il-ħsibijiet li kienet ħatajdenna Sinjura Charlton. Nilqaw kawek fostna, rridu nizguraw li Sinjura Charlton tirċivi fejqan ta' malajr l-isptar, għaddila l messax li jiddispjaċina li malt l maħħa, konna ġedati li ħana ta' għaw maħħa, u kontenti li rċivit sentejlu dan il-premju tant prestiġjuż. Jekk joġobok, jekk joġbok nitolbuk tarrafa u tabata dan il-messaġġ fisem il-Kumitat fej anta malajr u l-kupru ta' malajr. Grazzi, issa naddu mill-ewwel biex nibdow il-proċedura mal-aġenda u naddu mill-ewwel il-kelma lir-rapporter Marisa Matjas biex tippreżenta l-idea tagħha dwar ir-rapport u anke tgħidilna dwar l-approċċ tar-rapport. Jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi lil kulħadd li qegħdin hawn. Ngħaddi mill-ewwel biex nitkellem il portugiż jekk jogħġbok. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Uh... Eh, Tajja, pues, grazzi tal-li edinaw nellum. Uwa Unu l-kbir li stajt ħares l-organizzazzjoni tal-workshop fil-kumitat tagħna u jiena nħoss li l-kwistjonijiet marbuta mal-marda tal-Alzheimer u demenzji oħrajn u din il-kwistjonijiet ta' saħħa pubblika u kura tal-pazjenti u ma' kwistjonijiet marbuta ma' kulħadd li għandhom ħasbu l kulħadd u f'dan il-komitat provajna nittrattaw dawn l-affarijiet b'mod permanenti. Għalhekk dan il-workshop jirrifletti ix-xogħol konġunt tagħna li qed nippruvaw immexxu l qudiem f'dan is-settur. Wa obbligu tagħna li nagħtu tweġiba għal din il-problema, nsibu risposti u għal dan il-għan aħna qegħdin hawn illum. Ħanibda minn l-aħħar għaliex naħseb li aħjar nibdew minn wara d-darba. Nirringrazzja lil kulħadd, il-kull min ġie mistieden, il-kull min parteċipa f'dan il-workshop Nirringrazzja s-servizzi tal-Kumitat tal-Ambjent li appoġġaw b'mod siva ħafna il-workshop, mod partikolari il-kollega ħdejja li għamlet xogħol siva ħafna u nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollegi u Dagmar Rott Berend li aċċettat li tmexxi din is-sessjoni. Madana kollu nixtieq ngħid ukoll li d-diskussjoni tal-rapport ser isseħ fil-kumitat wara l-workshop u għalhekk ma rridx naħli l-ħin li għandna d-dispożizzjoni tagħna llum il-kontenut diġà tafu x'inhu u l-iktar ħaġa importanti huwa li nisimgħu minn dawk li ma jiġux mismuha ħafna drabi f'din il-proċedura u għalhekk importanti li jkun hemm preżenti speċjalisti, membri tal-assoċjazzjonijiet tal-pazjenti, rappreżentanti ta' istituzzjonijiet politiċi oħrajn biex bekk nisimgħu l-vuċi ta' kulħadd u jkunu b'mod konġunt ma' tagħna biex naraw li nimxu l qudiem f'dan is-settur biex nagħmlu l-aħjar xogħol possibbli u nagħtu tweġiba mill-aħjar għal ħtiġijiet reali ta' ċittadini li għandhom dawn il-Mart. Għalhekk mhux naħli il-ħin. il ħin irrit nisma l-opinjoni ta'kom, nisma xandkom xtajduli u jina ċert li la tanna ħin biex niddiskutu ntejbu r-rapport ħanħorġu minn hawn b'suġġerimenti tajbin kif nistgħu intemmu dan ix-xogħol, kif nistgħu intejbuh u għalhekk ta' dan nirringrazzjakom. Les nisma' minn għandkom u niddiskuti ma'kom biex il-koll naħdmu tajjeb flimkien. Grazzi. Thank you very much, Marisa. Grazzi. Napprezza dak li għad bil-Portugis u stajt nifmek. L-interpreti mux dejjem entuzjasti b'dan, skużawni, iżda tħaffif li l-ħajja għalix nkun nista' nifhem mill ewel tajt il-kellima. Naddi sal-kelma l-Kummissjoni biex nisma x'qed jagħmlu l-Kummissjoni, x'inhuma l-attivitajiet, x'inhuma l komunikazzjoni li ħajħorġu dwar il-marda tal-Alzheimer u demenzi oħrajn, iżda anki għaliex għandna ħafna stennija minn naħa tal-Kummissjoni. Irridu naraw huma l-possibilitajiet biex nappoġġaw l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti fil- fil-punent tal-Europa jekk hemmx inizjattivi u fejn nixtiequ li jkun hemm aktar effiċjenza u aktar flijes fil-linji budġetarji speċjalment fil-programm ta' ħidma. Forsi sur faħi jista' jgħidilna kemm intom ambizzjużi. Nittamaw li inti ambizzjuż. Jekk jogħġbok. Grazzi, ħanamel l-almu tiegħi biex nkun ambizzjuż u nżomm fil-qosor biex nżommu mal-ħinijiet allokati lina. Għanħu 10 minuti kwarta biex nispjega il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Ndur lura għall-istrateġija ta' saħħa tal-Kummissjoni Ewropea li turi l-approċ ġenerali tagħna fil-qasam tas saħħa pubblika. Palma taf, Sinjura President, u l-esperti u l-kollegi sabukun jafa, jafu il-kwistjonijiet primarji marbuta mas saħħa hija kompetenza tal-Istati membri skont minnaħa tal-trattati u mandom ir-responsabilità ewlenija li jiżguraw u jtejbu s-saħħa taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Fuq livell Ewropew, madanakollu, aħna għandna mandat speċifiku biex nappoġġaw l-Istati membri u nipruvaw nużaw l-economies of scale u xogħol potenzjali biex bekk nappoġġaw l-istati membri biex itejbu u jisaxħu s-saħħa ta' ċittadini madwar l-Ewropa. Bħalissa, bħalma naraw mill-kriżi finanzjarja, din hija sfida fuq medda qasira u twila ta' żmien. Għax mhix kwistjoni li l-istati membri saħħu u jifinanzjaw il-saħħa f'din il-klima tan diffiċli, iżda rridu naraw kif dan jista' jkompli isir fi snin li ġejjin bit-tixħiħ tal-popolazzjoni Fi klim ieħor, mhux biss qed nixjieħu bħala individwi, iżda anke l-popolazzjoni Ewropea qed tixjieħ. U għalhekk il-bilanċ ta' dawk li jaħdmu u dawk li irtiraw qed jinbidel. Għalhekk l-isfidi li qed nafaċaw qed jinbidlu s-sistemi ta' saħħa qed jinbidlu u rridu nappoġġaw l-istati membri biex ikun jistgħu ħabtu wiċċhom ma' dawn l-isfidi. Irridu niżguraw x'inhuma l-kwistjonijiet ewlenin dwar il-tixjih tal-popolazzjoni tal-Ewropa u waħda mill-kwistjonijiet li individwajna hija l-Alzheimer u d-demenzi oħrajn. Fuq livell uman din hija waħda mill-sfidi li ħafna familji Ewropej ħajaffaċċaw. Kemm dawk li ħabtu wiċċhom mal-Alzheimer u dimenzji oħrajn, iżda anki il-familjari tagħhom u min jieħu U għalek lajja priorità sistema ta', ta saħħa u li hija sfida nafu li hija diffikultà mhux biss għal familji iżda anki għas sistemi stess. Għal dan il il-Kummissjoni nidit komunikazzjoni speċifika fl-2009 380 tal-2009 li hija strateġija ġenerali biex tappoġġa l-Istati membri fuq il-marda tal-Alzheimer u dimensji oħrajn. U din l-istrateġija hija msejsa fuq erba elementi ewlenin. L-ewwel qasam fejn aħna rajna potenzjal li nappoġġaw iċ-ċittadini kien marbut mal-pilastru tas-saħħa, ġifieri li hemm prevenzjoni u l-individwa minn qabel fejn hemm din il-marda. Minkejja li l-marda tal-Alzheimer innifisha hemm strateġija ċara għal prevenzjoni u anke l-forum oħra ta' dimensi, speċjalment dawk ma' s-saħħa tal-kardiovaskolari, mal-mardit tal-qalb. Memx biżejjed għarfin fl-opinjoni tagħna biex naraw kif dan nistgħu nagħmluh u x'jistgħu jagħmlu ċittadini biex jindirizzaw din l-isfida. Rajna wkoll li minkejja ma nistax nagħmlu trattament b'suċċess tal-marda tal-Alzheimer, hemm trattamenti li jistaw idomu s-sintomi tal-Alzheimer u jtaffuhom, iżda dawn huma effettivi l-aktar fi stadji bikrin tal-marda. Minkejja dan, bosta drabi d-diagnosi sir wara, wara il-periodu l-aktar effettiv għat trattament u għalhekk xtaqna naħdmu mal-Istati membri sabiex nippruvaw niżviluppaw u nimplementaw mekkaniżmi għal dijanjozi aktar bikrija biex bekk ikun hemm għodot aktar disponibbli għal din id-diagnosi f'stadju bikri. U għalhekk dan huwa l-pilastru tas-saħħa biex ikun hemm il-possibilitajiet ta' prevenzjoni u li namlu mill-aħjar biex ikun hemm prevenzjoni. Sinjura President, inti semmejt il-qasam ta' riċerka. Dan fil-fatt huwa t-tieni priorità li aħna nedejna. Hemm ħtieġa li jkun hemm għarfien aħjar dwar id-dimensja u dimensji oħrajn u dan huwa qasam kruċjali għal riċerka. Aħna fuq livell Ewropew konna qed nitrattaw id-dimensji bħala qasam prioritarju għal riċerka bosta snin iżda li bosta drabi ma nafux, Sinjora President, u l-kollegi fid-DG Riċerka mhux dejjem jirringrazzjawni, iżda nixtieq nisħaq u ngħid li u taħsbu kemm hawn nies li jafu x'inhu huwa l-perċentwal ta' riċerka li huwa rappreżentat mill-programm AFAS tal-Unjoni Ewropea. Mhix xieraq li noqgħod nitlob li tollu jdejkom f'din is-sede, iżda nitlobkom taħsbu dwar dan. Ir-riċerka bi finanzjamenti tirrepreżenta biss 5% tal-riċerka finanzjata fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk din hija l-ikbar sfida. Ħaġa hija x'nistgħu nagħmlu bil-5% tagħna u mbagħad ħaġa oħra hija kif nistgħu ikonna kooperazzjoni aħjar maqpija tal-95% l-oħra. U għalhekk ħadna il-marda tal-Alzheimer bħala il-pilota biex tmexxija l-programmazzjoni konġunta. U mhux biss naraw ir rizorsi tal-livell Ewropew iżda anke dawk tal-Istati membri niġbruhom flimkien biex naraw il-budgets tal riċerka tal-Unjoni Ewropea li jkunu sforz kollettiv. Sforz koordinat li jinvolvi mhux biss il-flejjes tagħna iżda wkoll dawk tal-Istati membri biex bekk ikun approċċ ġenerali. Jiena sodisfatt li ngħid li dan kien ta' suċċess mod estrem għandna ħafna stati membri li huma involuti f'dan il-proċess u daw wassal għal ħafna impenn minnaħa tal-Istati membri. Dan huwa proċess fuq medda twila ta' żmien biex ikonna din it-tip ta' riċerka u finanzjamenti tagħha iżda naħseb li turi li ħajkun hemm kooperazzjoni ġdida f'dan il-qasam. U naħseb li l-sfida tal-marda tal-Alzheimer kienet l-xprun li waslet biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni f'dan il-qasam. Imbagħad ngħaddu għal loqsma speċifiċi tal-Organizzazzjoni ta' Sistemi tas saħħa u l-Finanzjamenti. U hawn naslu għal qalba ta' loqsma li huma responsabbli li l-Istati membri, iżda dawn huma oqsma wkoll fejn hemm prassi tajba parti differenti tal-Unjoni Ewropea li mhux qed jiġu maqsuma mifruxa mal pija tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk qed nippruvaw nużaw il-mekkaniżmi bħal pereżempju l-koordinazzjoni miftuħa u anke l-peer review biex bekk nippruvaw naqsmu dawn din il-prassi tajba madwar l-Unjoni Ewropea kollha. U nużaw il-Kooperazzjoni Ewropea sabiex nindirizzaw il-kwistjonijiet bħal kif nistgħu inġestu trattament u il-kura għal dawk li batu minn dawn il-mart. Per eżempju, biex intikom eżempju konkret, il-kwistjoni għal finanzjament tal-indokrar, kif tista' tħallas għal kura ta' xaħat li għandu l-Alzheimer jew demenzja. Għaliex l-indukrar fuq medda twila ta' żmien l-appoċ dar hija xaġa li tiswa ħafna u ħafna stati membri għandhom l-sfida u anke l-familji għandhom l-sfida li xi xaħat fil-familja li jkun affettwat minn din is-sitwazzjoni, minn din il-marda iżda hemm ukoll sfida li kif finanzjaw din il-kura, xi fisser dan, xi fisser għalihom u għal tfaddil tagħhom. modelli fl-Ewropa, modelli interessanti, bħal pereżempju fil-Ġermanja dwar kif jista' jkun hemm finanzjament fuq kura ta' medda twila ta' żmien, kif jista' jkun hemm assikurazzjoni. U dawn huma affarijiet li nistgħu naqsmu madwar l-Unjoni Ewropea li huma idejat li ħafna pajjiżi jistgħu jitgħalmu minn xulxin dwarhom. Mbagħad l-aħħar qasam li fukajna fih dwaru dwar fil-komunikazzjoni huwa dritt tal dawk li għandhom il-marda tal-Alzheimer u dimensi oħrajn. Dan huwa suġġett fejn jista' jkollna aktar dettalji mill-esperti li ħed kelmu ktar tard. Għamlu xogħol siwa ħafna f'ħafna dawn noqsma. Iżda naħseb punt partikolari li konna mill uta min dwar minnu huwa dawk li għandhom id-dimensji huma nies wara kollox. Għandhom ħtiġijiet tagħhom, għandhom l-esperjenzi tagħhom u għandhom drittijiet tagħhom biex jikkomunikaw u biex nirrispettaw ix xogħol tagħhom. U dan għandu jiġi bilanċat mill proċess ta' ħarsin u ta' kura koll. Irridu naraw x'inhuma l-konsegwenzi ta' dawn il kondizjonijiet u dawn huma kwistjonijiet jaħarqu kemm huwa leġittimu li lil xi ħadd li tibata minn dimensja najdu l rrit jitlaq minn l-istituzzjoni ta' saħħa li jtħares li jtħarsu. Kif nistgħu najdu l ek, wara kollox huma nies dawn, u dawn huma kwistjoni ġenwini, kwistjoni diffiċli li qed ħabtu wiċċhom ma' dawn il-problemi u qed joffru kura fuq bażi ta' kuljum. U għalhekk irridu nappoġġaw Dan kollu biex ikun hemm dialogu għad drittijiet u responsabiltajiet u kif nistgħu nsibu bilanċ għal dawn l-affarijiet etiċi. Ma tantx huma affarijiet li nitkellmu dwarhom fuq il-livell Ewropew, Sinjura President. U l-kwistjoni li l-Unjoni Ewropea timponi approċċ partikolari ma tapplikax, iżda aħna rridu li jkun hemm pjattaforma ta' dialogu bejn dawn in-nies. Issa, biex noffru appoġġ konkret, aħna finanzjajna azzjoni konġunta speċifika biex nappoġġaw dawn l-oqsma ta' attivitajiet taħt il-programm ta' saħħa. Sodisfat li nistaw najdu li jipprovdejna appoġġ fl-modi għal organizzazzjoni ewlenija li tħares l-Alzheimer u ħajkunu jistaw jagħtu kontributi iktar qudiem fil-workshop llum. Nittama li ħabru li li nkun nistgħu nħabbru l-appoġġ għal din l-istituzzjoni fil-ġejjieni Nirringrazzjom għall-appoġġ siwi li taw speċjalment il-Kummissjoni u anke l-istituzzjonijiet oħrajn meta jaħdmu f'dan il-qasam. U l-aħħar punt li nixtieq nagħmel Sinjura President, rajtu x'inhi tħabbir ta' l-innovazzjoni fejn għandek il-President Barroso u l kulleġġ li fukaw fuq l-innovazzjoni u fil-ġejjieni għalhekk waħda mill-xprun l-prioritajiet li għandna hija li naslu l-istrateġija tal-2020 u aħna rridu li jkun hemm tixjih attiv u inklusiv u jekk nħarsu lejn dan l-aspett l-marda tal-Alzheimer u dimensja oħrajn hija aspett ċentrali għalhekk irridu naraw li naslu għall-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea li jkun hemm innovazzjoni jekk nagħmluha is-sena dieħla rridu naraw li jkun hemm opportunità ta' finanzjament għal din il-mekkaniżmu biex nappoġġaw aktar idejat li joħorġu minn diskussjonijiet bħal dawn. U għalhekk, Sinjura President, fuq din il-bażi nixtieq ngħid li ninsabu f'din l-istadju li ħajkun hemm idejat oħrajn u qed issawru mekkaniżmi oħrajn Naħseb li l-opinjoni tasal f f'waqtu nappoġġaw l-appoġġ li qed jagħti parlament Ewropew f'dawn il-kwistjonijiet u anke l-impenn li meta nqattaw l-ħin nqattaw biex niddiskutu kwistjonijiet bħal dawn naħseb li qed nagħmluh fi żmien f'waqtu. Speċjalment għas strateġija tal-2020 u għall aspetti oħrajn. Kummissjoni tħares il-qoddim biex taħdem mal-Parlament Ewropew u mal-partijiet interessati l-oħra rappresentati l-lum biex nimxu mal-agenda li nidejna fil-komunikazzjoni u nittamaw li nistaw nieħdu ħafna dejat mid diskussjoni tal-lum biex ndaħlu għan fissni li ġejjin. Grazzi. Uh, thank you very much, Mr. Fahy. Mm, that is very comprehensive. Grazie ħafna. Ħaġa sensittiva ħafna. U mar U kien hemm preżentazzjonijiet differenti illi stajna nisimgħu matul is-snin Xur u xhur ġranet u ġranet. Staqni nirringrazzja eh, l-appoġġ ġenwin li kien ovvju ħafna fil-preżentazzjoni tiegħek. Sinjuri, Naddu sa għal-parti fejn taqna li sinjura ċeltin li t-intervjeni imma forsi l ewwel nistennew ftit momenti konna moment sabiex insegwu parti mill-film. Il-film li ġibżenta Pandora's Box? li rebaħ il-film festival ta' San Sebastian u fejn il-Sinjura Ċeltin, Sinjura Ċeltin rebħet eh, il-premju tal-aqwa triċi. Forsi nqata 10 minuti sabiex naraw partijiet mill-film. Nesrin? Ne, ma nultu! oldu? Hoşça kal. Çabuk toparlan. Nereye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 So there we are. I just noticed. Uh, Forsi ma kienx idea tajba li nkun preżentat il-kella għamma insomma nitkellmu fuq daktar il qudiem Irrikonoxxejtu l-fatt li il-film kien bit-tork, kelkom anka il-sottotitoli. il sottotitoli Nattis għal mikrofon l sinjura Sablin Anri jina fissem il-Sinjura Ċeltin n-grazzja l-Komitat u anka l-membri tal-workshop illum għall-istedina li sfortatament ma setax tonora. Xtaqtu kol najdilkom il-Sinjura Ċeltin f'ħafna okkażjonijiet e, eh, parteċipat anka f'manifestazzjonijiet tal-Liga l-Alzheimer's fil-Belġu fejn anka ntwera dan il-film, film illi u għal-qalbna għaliex, film għal-qalb sunaċeltin għaliex eh, u ambientat f'pajjiż barra il-Belġum u film li juri il-redistribuzzjonijiet u l-iskambi illi il-familja għaddit minnom, anka l-effetti tal-Alzheimer's fuq individwu. L-Alzheimer's hija kondizzjoni illi mhux neċessarjament tista' tara, imma illi għandha effetti illi jitolbu illi kulħadd jaġġusta ruħu għal sitwazzjoni mhux tant magħrufa. Il-ħajja tieħu eh, xejriet li diffiċli tifhem il-marda ma taffetwax biss il-pazjent imma il-kulħat madwar il-pazjent il-film juri kif il-familja tfitter soluzzjonijiet għalihom infushom u għal-pazjent. Jena tkellimt ma' Signora Shelton fuq salima punti identifikat ruħa marwol għalet li kien rol għalija bħala attriċi ma rriditx timi ta' persuna bl-Alzheimer's. Naħseb nistaw narab b'mod ċar illi hija hija artista b'talent kbir, nirrekmandalkom illi taraw il-film kollu. Kull ġest juri id-diffikultajiet illi iġib maħal marda xtaqt jiena najt proset lila għal mod ġenwin ta' kif erreċtat dan il-film fletata wieħed u design sena li jamara illi uriet fil-film u fajjeta kif l-età hija ħaġa li tista tgawdi u kif il-ħajja hemm bżonn tgħixha sal-aħħar. Turi ukoll sanima pont persuni morda bl-Alzheimer's jistaw ikollhom ħajja ħjar għaliex m'għandniex nikkastigawhom. Thank you very much. So Grazzi ħafna Sabin Onġi nistaw nkomplu issa bit parti tal-introduzzjoni permezz ta' l-esperti u rappresentanti tal-pazjenti illi se jiddiskrivulna il-ħajja tagħhom ta' kuljum fuq il-post xol xogħol tagħhom għall-pazjenti jew kif jaħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza problema tal-Alzheimer's u demenzja u xtaqt Nat il-mikrofonu l-ewel l-surrat, il-President ta' Alzheimer's Europe, li oġbok, il-Sur George. Signor President, membri tal-Kumitat tal-Ambjent, l-ewel net grazzi ħafna li stedina sabiex nirrappreżentaw l-opinjoni tagħna f'din il sodisfatti li nara numru ta' kollegi jaħbib hawnhekk mill-Parlament Ewropew ħbib illi naqdu mal-alleanza tagħna l-Alzheimer's u li qed li għenuna fil-kampanji tagħna fl-aħħar snin sabiex nagħmlu demenzja priorità Ewropea. Din il-laqa għalija hija mod kif minnaħa in nizguraw illi l-istituzjoni Ewropej jirrikonoxxu d-demenzja bħala priorità Ewropea ma kon bidu ta' xogħol ġdid u jiena perswas li dit tip ta' inizjattiva Ewropea se twassal riżultati ġodda u konkreti għal persuna li jisofru mid-demenzja u manka min jħossibhom f'ħafna pajjiżi Ewropej. Situazzjoni differenti bħal meta soċjetà ċivili jiġu fil-qatt bħal dan fejn jilimentaw kif l-istituzzjoni Ewropej mhux jagħmlu biżejjed hawnhekk huwa każ fejn każ fejn soċjetà ċivili qed tirringrazzja l-Unjoni Ewropea għax-xogħol li wetqet u li eh, nittamaw li tkompli twettaq fil-ġejjieni. Is-slides ikkeġabkom. ġabkom. L-organizzazzjoni li jina qed nirrappreżenta fil-preżent għandna 30 assoċjazzjoni fi 28 pajjiż. U ma'kom xtaqt naqsam l-unet il-fatt li għalfejn hemm aħna pal kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għalfejn dimensja hija għandha tkun priorità Ewropea. Slide limits meta nitkellmu dwar id-dimensja. Waħda mill punti l ektar importanti li ħafna jistaqsuna ħafna fuq n-numru ta' persuni li jisofru minn din marda grazzi għall appoġġ tal-Kommissjoni Ewropea Alzheimer Europe għamlet proġetta fuq tliet snin fejn għamilna analiżi ta' studji ta' prevalenza illi ġa kienu saru dawn il-grupp ta' riċerkaturi sabu 41 er, artiklu illi 17 minnhom kienu konformi mal-kriterji ta' kwalità stabiliti mill-grupp u mbagħad slide li miss ħarisna lejn kif se kif nistgħu nikkomperaw l-analiżi sabiex naraw hemm differenzi bejn xogħol tagħna u xogħol li sar fil-bidu ta' snin design minn grupp eh, marruf bħala Euro de. Kif tistgħu taraw hemm ftit differenza f'dak li sibnaħna f'dak li sab Eurodeb, però id-differenza qed taraw hija differenza fil prevalenza tad-dimensja fost in-nisa mhux l-irġiel fejn il-grupp fil-bidu ta' snin design sab illi id-dimensja tiżid wara ċertu età fil-waqt li il-grupp tagħna poġġat mill-Kummissjoni Ewropea rajna żieda sinifikattiva matul is-snin u l etajja waħda mill-fatturi illi jikkawżaw l-Alzheimer's fl-età ta' 95 nisa il fuq mill-età ta' 95 kważi għandhom eh, ċans ta' 50% li kollhom problemi, problemi sinifikattivi sabiex dan jiġi klassifikat bħala dimensja, sintomi li nistgħu nikklassifika bħala dimensja. Sajlim nisek ġabkom Jekk nikkalkulaw in-numri u nużaw din it-tip ta' prevalenza sabiex nikkalkulaw in-numru ta' persuni li jsofru minn dimensja fl-Unjoni Ewropea, jekk irrobkom il-sajd limis, tista' kien żbar minn ħatijaj mhuwiex 7.4 miljun persuna ma' 7.3 miljun Ewropew fil-preżent jisofru minn xi tip ta' demenzja fl-Unjoni Ewropea. U dawn dan numru se jir jidduplikaw ruhom jew jitriplaw sal-2050. L-istampa tal-iceberg edha hemm sabiex ngħidulkom il-numri illi se nippreżentaw se jizdidu fil-ġejjini me kif juri l-film u kif turi r-riċerka mhumiex persuni biss li huma affettwati mill mart da mart direttament imma anke l-persuni ta' madwarhom il-tfal il-tfal ta' tfal li wkoll huma affettwati mill-marda. 27 sena l-oħra, s-Njura Vassilu, l-Kommissarju ta' dak iż-żmien għas tkellmet dwar miljoni ta' Ewropej affettwati jekk qed jikkonsidra mhux biss il-pazjenti manka min jħossibhom u anka membri tal-familja ta' persuni li sofru mid-demenzja. Is-sajd li jmiss l-istess grupp ta' riċerkaturi ħarsu wkoll lejn l-impatt soċjoekonomiku, skur li hija ħaġa li bħala intom persuni tfasslu l-politika tinteressakom u nidħol fuq dettal minħabba li m'għandix biżejjed ħin imma għandak ċasan spejjes ta' għal dimenzja fl-2008 ikkalkulaw e, e, li 160 biljon euro intefqu fuq kura dimenzja li minnom 56% kienet kienu spejjes għal kura informali. Tittika kura dana bazi ta' kull sena għal kull pazjent wasanna għal 22.000 euro fis-sena. Is-slajd li miss Jien xtaqt nur istampa ta' għalfejn nemnu il-dimensja hija priorità Ewropea. Imma wkoll negos nur jkomin mhux biss naqblu ma l-impenza Komissjoni Ewropea, Parlament Ewropew li dimensja tkun priorità ma wkoll nappoġġaw l-fokar ta' Komissjoni Ewropea fuq diagnosi bikrija, riċerka, kura u drittijiet tal-pazjent. Meta niġu għad diagnosi tad-dimensja, l-Komissjoni Ewropea tixtieq it-tejjeb il-djanjozi bikrija u xi riċerki li saru fl-2004 jitolbu il-min jikura kemm domtu minn meta irrikonexxejtu li hemm xi ħaġa ħażina bil-mara bir-raġel bil-bomkom missierkom sa meta kelkom djanjosi mit-tabib fejn il-persuna ġiet eh, djanjostika ta' b'demenzja jew Alzheimer's u il-Ġermanja qed naraw li għall-aqwa pajjiż għal dan Fejt nitkellmu fuq periodu ta' xar xhur minn meta rajna l-ewwel sintomi għal meta kellna djanjużi uffiċjali. Dan it-tip ta' studju l-Ġermanja ħarġet l-ewwel post fuq pajjiżi oħrajn eh, l-affarijiet jieħdu aktar fit-tul. Fil-Franza il-periodu jieħu sentej, su fil-Renju Unit jieħdu tnejn li ta' xar. Sakemm persuna tiġi djanjostikata eh, b'Alzheimer's jew dementia. Is-slaj li jmiss, ovvjament l-impatt ta' min jikkura hija ħaġa l-Kommissjoni Ewropea wkoll ridet skambju ta' informazzjoni fuqha, anka skambju tal-aqwa pressi, saret riċerka minn Alzheimer Europe u staqsejna lil daw il-persuni kemm għattaw ħin jihdossib il-persuna affettwata. Ovvjament, iż-żmien iva- ivarja skont anka kif tiżvolġi l-marda. Konna sorprizi naraw l-anka fil-fazi bikrija 20% jew wieħed minn kull ħames persuni li qed jikkuraw iqattaw eh, daqs eh, iktar minn tar minn għaxar sigħat fil-ġurnata kull ġurnata. Mhux qed nitkellmu fuq kura intensiva imma persuni illi ikollhom bżonn xaħat magħhom u uh, dal-perċentwal jizdit hekk fil il-marda tiżvolġi 25% fil-fażi moderata minn 14 sigħat kuljum u fil- fil-stadju l-aktar avanzat nitkellmu 50% fejn il-persuni jaqattaw aktar minn 10 jikkuraw persuna bid l Snajdin miss Fl-istess tħarriċ u kol staqsejna l-istess persuni li għatiħdu si persuna marida servizzi essenzjali għalijom sabiex jgħinu persuni u jappoġawom fil-kura taħom. Se niprezenta l-istħarriċ kollu li prezentajna pero jekk tħarsejn risposti ta' persuni li jgħidu li għattaw mill-inqas 10 sigħat jikkuraw U kol eh, semmewna servizzi illi emżon ikunu disponibli. Il-medja Ewropea illi minn daqs 33% tal-kuraturi għalu illi jafu b'kura t sistif pajiz, ma kienem varjazzjoniet kbar bejn il pajiz Ewropej. Għawnek bson, għawnek għanna jisna lista tal-aqwa pajizi illi jagħtu servizzi kena r-Renjonitu Skozja fejn 50% tal-persuni għetikura u kienu jafu bil- uh, mezzi disponibbli. Fl-Franza 10% biss kienu jafu din il-kura u fl-Ispanja 3% biss tal-persuni li qed jikkuraw għalunna li jafu li teżista din il-kura. Qed nitkellmu għaw fuq xi ħadd li jista' jżur il-persuni fid fejn jistaw anka jiedu li persuna marida f'der care center sabiex il-persuni li qed sepp il-persuna jkunu jistgħu jagħmlu xi affarijiet fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u bekk intafulhom mill-pis tagħhom. Il-Komissjoni Ewropea wkoll semmiet il-kwistjoni ta' drittijiet tal-pazjenti u fl-istess tħarriġ taqsejna lil min qed ikkura il-pazjent li qed tieħdu ħsieb jaf jew taf illi għandhom l-Alzheimer's jew li sofru minn xi ta' demenzja u nistgħu naraw lill medja Ewropea hija 64 fil-mija imma l-darba oħra Hemm differenzi bej pajjiżi Ewropej. Fl-Skozja 80% qalu li l-pazjenti kienu jafu li għandhom l-Alzheimer's jew xi tip ta' ieħor ta' dimenzja, imma dan jonqos anka 23% fi Spanja. Meta nitkellmu dwar skambju ta' raqwa pratika fil-qasam tal-etika kif għaltinna l-Kommissjoni, l djanjosi li hija dritt fundamentali jekk ridu nipromovu l-autonomija tal-pazjent jekk ridu nikkonsidrawhom bħala bnedmin kif qalet il-Kommissjoni mela allura l-ewwel pass li għandna nagħmlu u li dal-persuni ninformawhom. Ninformawhom bil-marda illi qiegħda taffetwhom. U bekk ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet aktar informati meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet fuq ħajjithom. Issa xtaqt nurikom li fl-2006 l-organizzazzjoni tagħna adottat id-Dikrazzjoni ta' Pariġi fejn kena numru ta' prioritajiet fil-saħħa pubblika, prioritajiet mediċi u xentifiċi, kwistjonijiet ta' kura soċjali, kwistjonijiet legali u edici u soċjonijiet tal-Alzheimer's. Ġwal snajd li jmiss, bażikament li ridna jew li tlabna mill-istituzzjoni Ewropej u li rikonoxxu dimensja bħala priorità għal dan saqsam il-saħħa pubblika, mżon pjanitazzjoni nazzjonali u programmi Ewropej, iktar riċerka u koordinazzjoni ta' riċerka għal dan saqsam kawzi u trattament tal-Alzheimer's u aktar fondi għal riċerka fuq id-demenzja. Jekk tħares l il-prioritajiet illi qed nitolbu mill-istituzzjoni Ewropej sabiex jiblu wkoll jekk tħares lejn dak li ippromet il-Kummissjoni Ewropea fl-Inizjattiva Ewropea u żgur ma tkun sorpriża likom tisimaw il para organizzazzjoni li t-reprezenta l-pazjenti u min sebon, L-organizzazzjoni tiegħi tagħti appoġġ sieħ lill-Inizjattiva Ewropea l-Alzheimer's. Għana nemmu wkoll li dan jati għafas ċar għal ġejjini immedjat u aħna l-istini kollaboraw kemm jista' jkun. Nikfaj kol semma illi kommissjoni palissa edha tiffinanzja l-kollaborazzjoni l koordinazzjoni ta' dawn l-isforzi bej l-Istati membri u kol l-koordinazzjoni l-kollaborazzjoni bej assoċjazzjoni tal-Alzheimer's u soċjetà ċivili li u kol tiswa l-flus għal daqstan taħna nittamaw l istituzjoni ta' Ewropej, il-Parlament Ewropew u anka l komissjoni Ewropea jaħdmu sabiex inkomplu nappoġġaw lill-pazjenti u min jħossibhom u sabiex ukoll nittamaw illi jkun hemm aktar finanzjament fil ġajjini Xtaqt nadilkom l-aħħar messaġġ illi dan u dinija risposta fuq medda qasira u, med, u medda medja ta' żmien fuq kif nistgħu niġġieldu l-Alzheimer's u demenzja ma' medda twila ta' żmien se konna bżon nivalutaw mid-ġdijt it tmin għafas t tmin għafas għandu ċesan program ta' riċerka fej ħankun qed niżaminaw mill-ġdid dan il-program u għanna proġetti importanti illi għandhom inkludu anka il-dimensja u l-Alzheimer's brot iktar prioritarju Nesina niksbu l-appoċ fil-passat tal-Parlament Ewropew, tal-membri tal-Parlament Ewropew fuq inizjattivi tagħna onet tama illi jibqaw jappoġġawna sabiex l-Alzheimer's u dimensja jinkomplu jingħataw priorità li jistħoq ilhom. Deserves the applause. Thank you very much. Thank you very much, Ron. ħafna. U naħseb illi għadin daqxejn lura waqajna ħarira lura. Pero issa nixtieq nintroduċi s-sur Fassoni dan huwa il-viċi direttur taċ-ċentru tal-Alzheimer's fl-Italja. U s-sur Fassoni ovvjament hawnhekk għandu bżonn il-laptop tiegħu għal-preżentazzjoni mux bil farsi għaw, laqwa li kollu laptop. U jkun jistajġi għaw naku jgħam prezentazzjoni għaw minnaw. Good. So, we're happy, we're happy to, to hear. Mela, forsi nistaw nissimaw u koll il-parti tal-approċ mediku u riċerka. Għawnek għadin nibdlu l-hardware ta' computer. And then there we are. Thank you, Mrs. Vice President. Grazie, Signor President. Mattias, ukoll kol grazzi għal dina l-istadina, onorevoli membri tal-Parlament u tal-Kommissjoni. Għan prova antikom idea ta' x'jaħseb xent xenzjat Ewropew fuq l-Alzheimer's. Jina neurologu namel eh, riċerka fuq il-pazjenti, nara l-pazjenti, pero minix ħanajdilkom li dak li qed ngħidilkom issa ħajkun istess ħaġa li ħajdilkom kull riċerkatur fl-Ewropa, però nissuspetta dak li ħanajdilkom jien jaqsmu għu ukoll u jaħsbuh numru ta' xjenzjati fl-Ewropa u postijiet oħra.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 Okay. Now, I will address a... Jina, ħantikom xi punti u ħanaġġornakom ukoll fuq l-iktar avvanzi riċenti li saru fuq il-fizjoloġija tal-marda tal-Alzheimer's, mhux id-demenzja kollha hija Alzheimer's, mhux bħal Per eżempju, jisak għettajt li l-kanċer huwa kollu kanċer tal-pulmun, li mux il-kas, ovvjament. L-azamis però hija li l-iktar forma komuni ta' dimensja però u issa naqisu xi ħiel għalfej dan huwa l-każ. Issa qegħdin nitalmu wkoll il-pazjenti kif jistgħu jibbenefikaw mill-riċerka li qegħdin nagħmlu. Fl-aħħar ħan ipprova wkoll. Intikom id-deja tax qed jiġri fil fil-riċerka fl-Ewropa minn perspettiva klinika dejjem. Għanajdilkom xinu ma' servizzi ta' traduzzjoni, l-infrastrutturi, għal-riċerka, u x'qegħdin niskopru. Ejja nibdew mill-ewwel punt. Għalfejn tiżviluppa l-Alzheimer's. Mela, fil moħ jakkumulaw proteini tossiċi u dawn mamsejħin amaloid u taw u jakkumulaw matul perjodu twil ta' żmien għal ħafna snin, għamin jgħajta 10, 20 sena, imma anke 30 sena din l-intossikazzjoni tal- moħ ma juri lebda uh, sintomu. F'ċertu punt, però, f'dal kas tal-pazjent ipotetiku eh, jibda juri ċertu sinjali, jiswolnak għadin 75 sena u dak li kun jinsa il-karozza fej parkija jinsa ċwivet waraħ, dat tip ta' affarijiet, pero memx dizabilita, Dak li kun jista' jkompli għaddej bil-ħajja tiegħu normali daqs li kiku ma qed jiġri xejn. Wara ftit snin, din l-akkumulazzjoni tal-proteina tossika tant kun akkumulat illi jizvilupaw l-Alzheimer's, id-demenzja, u tant kun aggravat din illi qasbis ikun jistgħu jibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħhom u bizommu d-dar, etc. Fil-fażi tad-demenzja, qegħdin nitkellmu fuq dak li għadu kif għalxan Jean George. mis sintomi il-dawmin bejn is-sintomi u d-diagnosi hija id-dawmin bejn il-sintomi u d-diagnosi mhux minn meta bdiet il-marda għax dikha tkun ilha ġejja ħafna ħafna snin. Kif tistgħu tarawha hawnhekk? Din hija il-firxa tan-neuropatoloġija. Ma fxek tistawx tapprezzawha il-ħaġa ma unek qegħdin taraw fejn tkun waslet kemm tkun infirxet il-marda fil- fil-moħ, dina ġifiri għattaraw il l-moħ mimli jemmek b'daw il-proteini amyloid u taw. Ma kenniġ bżon ta' strumenti sofistikati wis biex nindunaw bihom daw, pero meta il sintomi ikunu għadhom iktar eh, dajfa meta kunat memx disabilità, il-moħ tiġa ikun u kol tiġa għandu ammont mux ħazin ta' proteina tossika fieħ. Ovvjament, il-moħ għanda storja ta' intossikazzjoni neuropatologika ta' ħafna snin. U f'din il-fazi issa qegħdin nemnu aħna li nkunu nistgħu namlu djanjozi nindunaw bil-marda permezz ta' eh, markers eh, ta' bioloġiċi u eh, blimaging. Għadna maħnix kapaċi nindunaw bil-marda meta ma tkunx ma jkunx qegħdin jidru s-sintomi pero hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu. X'inhu ma dawn il-markers li qegħdin nitkellmu fuq u waħda minnhom hija l-atrofija tal-hippocampal. Din hija parti żgħira ġifiri żgħira da' sabajna zaħir, u qiegħda fil-parti tal-memorja. U tistaw tapprezzaw hawnhekk illi qed ikun hawn nuqqas telf ta' neuroni hawnhekk minħabba U dan tista' tindunaw b'din il- bl-MCI, din jgħalfa tal-MCI. Imbagħad hemm ukoll ċertu partijiet tal-moħħ li mhumiex kapaċi jużaw il glucose u aħna għandna bżonn din nisa niddijan jużaw permess tal-PET. Imbagħad it-tielet marker huwa wieħed biokemiku tieħu kampjun żgħir tal- cerebrospinal fluids u tfittex għal taw u l-amyloid. Ovvijament għanna kunnu nafu kem suppost ikun hemm minn il proteina fil ma jkunx hemm problemi. Imbagħad għandna wkoll l-imaging bil-PET fejn nkunu nistgħu naraw eżattament fejn huma id-depożiti tal-amyloid din hija t-teknoloġija l-ġdida li nkunu għedin nużaw. Hija ħadd tkun realtà minn 18 u 24 xar mill-lum. U dan aħħa jibdel mod radikali kif ħadd iġi tkun ehm, ikun diagnozi ta' din il-marda. Għalfejn huwa importanti li diagnozi ssir minn kemm jista' jkun. Għaliex iktar ma nkunu nafu bija l-marda malajr, iktar ikun tarġit għal pazjent u dana ifisser meta ikonna l-ewwel sintomi. Idealment anke qabel imma s'issa maħniex kapaċi għad. Jekk nagħmlu dan, inkunu nistgħu ntuhom ċertu mediċini illi jekk mhux iwafqu għal kollox għall-inqas iddewmu dawn id-depożitu jinaqsu d-depożiti tal-amaloid u taw. U bekk nippruvaw li l-pazjent nżommuħ fil-fazi ta' fej kun hemm bistaftin ta' memorja ċkejke fejn ma jkunx hemm diżabilità u l-kwalità tal ħajja tkun ukoll relattivament għolja. Issa hawnhekk qegħdin nitkellmu din hija f'kollox fittizju, le mhux fittizju daw il-possibiltajiet aħna nistgħu inneħħu il-bita amyloid mill-moħħ. Din hija ħaġa li nistgħu nagħmluha permezz tad droga bapinuzimab illi tista' ssir u għamnek għedin tarawa, għed taraw l-ewel stampa qabel il-trattament u t-tini wahda wara trattament. Jider ovvju kem naqqasna il-bita amyloid permezz ta' dan it trattament u din hija possibbli. U din għambat it-tini stampi jisfel tistaw taraw jekk persuna tinata placebo u tista' tara illi il-beta amyloid tkompli tizdiet xorta fil-moħ. Dan il-pazzjenti minkejja il-beta amyloid fil-moħ xorta jkun hemm progressjoni kimika, xorta tibqa' dejja ġvena ninsabu fi stadju fejn nistaw inneħu il-bita amyloid imma mux nwafqu il-neuro deġenerazzjoni. Pero emmek jidu morru l-emmek. Għaw numru ta' mediċini kif tistaw taraw fazi 1, 2 3 għanna il-provi kliniċi u ma għadin jiprovaw jimodifikaw il- il-marda kif il-progress tal-marda. Nittamaw li fissni li ġejjin dan għajkun iktar effettiv. Mela aħna bħala riċerkaturi. Min fejn ġbar nieħda l-arfin? Kenna għoddot ta' studji multi eh, bħafna uh, modalitajiet u longitudinal u Għawnek għedin naraw u kol kif saru il-eżamitajiet per tal-MR, il-PET, il-CSF u ħadna l-iktar eh, markers importanti u interessanti u jom fuq periodu ta' żmien sentej tlita, erba' anke ħamsa kemm jista' jkun għaltul ta' żmien segwejnijom. Jiġifieri kellna studji multimodali fuq skala kbira. U ovvjament kienu studji estensivi ferm. Fej edha l-Europa f'dan il-xenarju kollu li għadni kif spiegajt? Dan l-istudji li għadni kif semmejt, numru minnom li għaddejjin u ġew finanzjati madwar id-dinja kollha kif tista' taraw l-Istati Uniti għandha l-ikbar studju għaddej. Għadni. Hemm waħda simili għaddejja fl-Awstralja, l-Ewropa iffinanzjat l-istudju ad Neuromed li huwa studju żgħira li beda fl-2007 u issa hemm ukoll IMI li jisima farmakogu li għadha d-dejja il-Ġappun ukoll iffinanzjat studji simili. L-Ewropa għalhekk hija waħda mill-atturi ewlenin f'din l-intrapriża enormi. Issa ġbir ta' data dawn huma studji twal u diffiċli illi um, jinvolvu il-ġbir ta' data però. Mod tajt li tiġbor id-data u mod unbat me dik id-data tanalizza biex tkun tista' tiżviluppa il-markers diagnostiċi għal progressjoni għal progress u progressjoni tal-marda u tifhem iktar il-patofizjoloġija. Biex dan isir għandna bżonn ta' infrastrutturi xjentifiċi. Għandna bżonn ta' repożitorji fejn dawn l-ammonti kbar ta' informazzjoni jiġu maħżuna għanna u kollodda biex l-istampi li kollna nieħdu ehm, l-informazzjoni minnhom nanalizzawhom u mhux ħaġa faċli din. Imbagħad dal-għarfien kollu irridu nitraduċċuh għal prassi klinika xi ħaġa li minna jista' jibbenefika il-pazjent. Imbagħad, biex dan għal-arfin namluħ nibdluħ f'xi ħaġa li jista' jibbenefika minnu l-pazjent, jaħtieġ li niżviluppaw proċeduri operattivi. Għalfejn aħna nistaw namlu djanjozi tal-kanċer tal-kanċer tal-prostata, għalfejn aħna nistaw namlu djanjozi tal zokkor Għalix, għalix nistaw inkejlu il-glajsimja, eh, nistaw inkejlu il-zokkor fid-dem, u dina nistaw namlu kullim kien. U b'mod uniformi ġifiri jekk jiena l-livell ta' zokkor fid-dem huwa tant fl-Ewro fl-Iżvezja ħajkun l-istess ammont eżatt jekk inkejlu eh, f'Malta pereżempju. U dan hemm ħafna sforzi għaddejji minn xjenzati Ewropej ħaġa tajba, però l-finanzjament ġejn mill-Assoċjazzjoni tal zajmers tal-Istati Uniti li ħaġa tajba m'hemmx problemi, imma forsi l-Ewropa taħseb daqsxejn fuq għadi għalfejn issir. L-Ewropa li tagħmel huwa li tipprovdi infrastruttura għax-xjenzati. Hemm l-inqas żewġ sforzi għaddejjin bilan illi niżviluppaw laboratorju tal-imaging globali. Den huwa bżonju sabiex xjenzjati ikunu jistaw. Joħorġu l-informazzjoni mill-scans, mill-ritratti kollha li kollhom ta' dawn l-istudji. Li qed tiffinanzjana kummissjoni għalih huwa billi niżviluppaw dan il-laboratorju globali ta' neuroscienza illi jarmonizza u jagħmel opera bli ċertu laboratorji fl-Ewropa u jaħdmu anke fl-Amerika ta' fuq u għafdan il-qasam li l-Ewropa qiegħda tmexxi. Biex nikkonkludi. Kif tistaw taraw fl-aħħar 20 sena riċerka fuq l-Alzheimer's għamlet passi ta' ġgant il-qoddim u dan qed jibbenefika l pazjenti issa, speċjalment fil-rigward ta' diagnosi bikrija u idealment fil-futur nkunu wkoll qegħdin niżviluppaw mediċini illi jgħinu l-pazjenti iżjed ix-xjenzjati Ewropej qegħdin jiffukaw fuq it-tradizzjoni tal-arfin li qed jinġabar u l-iżvilupp ukoll ta' servizzi għal infrastrutturi xjentifiċi. Ix-xjenzati tal-Unjoni Ewropea u l-Aġenziji tal-Finanzjar tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn forsi kollha għall allinjament. U ir-riċerka ta' skoperta klinika tal-Unjoni Ewropea ġifir l-iżvilupp ta' studji multi modali gbar u ambizzjużi u sofistikati għandhom bżonn probabbli ta' aktar stimolu. Ningrazzjakom ta' attenzjoni. Fesoni, thank you very much. Grazie ħafna, Dr. Frisoni. Kienet interessanti ħafna għalina u minna kunu jafu xaħġa dwar dak il u missanna id-deja ta' xinstaw nagħmlu fil-futur u dan jsegwi ma mela laqal is-sur ġar. Issa għandna Sinjura Caputo, Dr. Caputo, li ġeja mill-Assoċjazzjoni Psikoanalitika Internazzjonali fidejk, Dr. Caputo. Prima di iniziare il mio, la mia... Qabel ma nibda il-rapport tiegħi nixtieq l-ewwel qed nirringrazzja lil Marisa Mattias għaliex tatni din l-opportunità li nkun magħkom u nisma' ukoll diskorsi interessanti ħafna importanti ħafna. Xtaqt ngħid li żewġ persuni rib tiegħi mardu ħafna bl-Alzheimer u din hija opportunità għalija biex naqsam ma'kom l-esperjenzi li għexu l-familjari, per eżempju. Raġuni oħra għala nishtiq nirringrazzja l signora Marisa Mattias huwa għan professjonali għaliex l-attività ta' psikanalista soltu tkun marbuta ma' sodda, ma' per eżempju sufan. So iżda rridu naraw li neħu din ħrafa li donnu jisul psikanalista ma jikollaborax ma l-attività ta' riċerka per eżempju u joqgħod id-dar mal-pazjenti. Din għandix taqsam mhux biss ma' xjenza psikoanalitika iżda anke mal-bqija memx rabta diretta li tista' tgħaddi mill-distrofija muskolari l-sklerozi multipla, l-Alzheimer u mardi toħrajn fejn mbagħad nerridu naraw l-aspett rwol li għandu l-psikoanalista kemm fir rigward il-ħadma fiħdan l-istituzzjoni iżda anki frabta mal-familjari u l-qraba u l-pazjenti. Issa nibda bid-diskors tiegħi. Jiena sejjaħt il- rapporti għaj il-post tal eh, fejn tintelef il-memorja u fejn hemm il-marda. Il-memorja hija marbuta ma' sistema nervuża ċentrali tal-moħħ u tindika biss il-post fejn jista' jkun hemm telf tal-memorja u fejn hemm il-memorja ma' żmien. Il-moħħ għandu żewġ eh, aspetti hemm il-konxu l-inkonxu u dan matul ta' żmien jintelef din il-perjodu ta' żmien għandha x'taqsam mal-funzjonalità u mal-fiżjoloġija tal-moħħ. Hemm ritmi differenti l-żmien tal-inkonxu u dak tal kuxenza tal-arfin u għalhekk hemm rabta bejn il-memorja u t-telf tal-memorja fejn wieħed jitlef għal kollox il-memorja, mhix xi ħaġa temporanja iżda hija telf fl-inkonxu ta' dak li wieħed u fir-rigward l-individwalità tal-bniedem. Hemm modijiet differenti li jintilfu ma nafux x'inhuma tal-memorja, iżda hemm ħafna telf ta' memorja u għalhekk fir-rigward ir-rikordi dal-inkonxu l-inkonxu jgħix. Diġà Platun kien tkellem dwar telf tal-memorja, u qal li l-arfin jintilef tilifxal kollox u għalhekk hemm telf ta' memorja tal-idea tal-inkonxu tal-mart tal-moħħ. Imbagħad naslu għal Freud li jitkellem mod uffiċjali dwar mekkaniżmu tal-telf tal-memorja u jgħidilna għala f'daqqa waħda wieħed ma jiftakarx aktar. Freud jistaqsi Għal xinija raġuni li pazjenti jitilfu ħafna fatti tal-ħajja tagħhom interjuri u esterjuri u tweġiba hija din li da kollu li jintesa kellu eh, kienu tadbatija għal pazjent għaliex kienu terribli ta' uġi kbir u ta' mistħija u għalhekk il-trauma hija fl moddi iżda mbagħad l-effetti tagħha jaġixxu fil-preżent. Iż-żmien huwa alternanza bejn telf tal-memorja u rikordi u anki l-aspet reċiproku tal-memorja. Analista ieħor importanti kien Wilfred Bean li tkiteb Didon of Oblivion u jitkellem dwar żmien fejn memx memorju memx xoqat. Hemm żmien mentali fejn memx memorja u dan għandu x'jaqsam mal-preżent Zminijiet fejn m'għandekx memorja tal-imoddi u laqqas timmaġina fuq il-ġejjieni. Dan iseħ pereżempju meta ndoqqu strument tal-mużika jew inkella nkun qed niġru bil fuq il-treadmill jew inkella nisfnu it-tango pereżempju. Meta nkun qed ngħixu fil-preżent nkunu biss kuntat mal-emozzjonijiet u l-inkonxu. Dan iż-żmien interjuri fejn hemm rabta mal-inkonxu, l-konxu huwa xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna biex naraw l esperjenzi mentali x'inhuma, jiġifieri hawnhekk qed naraw qed naraw disintossikazzjoni tal-memorja fi kliem ieħor. Iżda, imbagħad biex nduru għall-Alzheimer, x'jiġri fil-fatt meta l-preżent jiġi friżat u fil-fatt ikollu effett fuq l-immoddi. Jisparixxi l-fatti tal-emozjoni bħal pereżempju l-mibeda, il-terrur, il-biża, ecc. U dan ikollu effett irreversibbli tal-sijat, tal-ġranet, tal-ħin u ma jkollokx storja, ma jkollokx memorja. Memorja spontanja marbuta ma dak il-ħin u mhux ma' sensi ikollok jisu żmien fejn m'hemmx kontinwità memx ġrajja iżda ssir prinċipju ġenerali. L-eżistenza psikika tmur lilin mill-ħajja u tmur fl-eternità. Għandaqstant fil-Marta hemm telfta memorja oħra. Dak definittiv fejn il-persuna għandu staqsam l-ispeċi u nesit l autogenesi tagħha. ġifieri l-individwu isir marda u joħloq eku li jinsa inessi l-memorja. Għalek tintelef il-kuxenza, tintelef il memorja tal-emoddi u dan minħabba il telf tal-memorja fl-inkonxu. U kollox ma jibax jiġi espress, jisu palli kieku persona għatma twildet. U għalek hija rabta sfiqa ħafna, hija fraġli u dan għandu impatt fuq il-moħħ li ma jirnexxilix ma jirnexxilux jibqa' jaħdem. Fid-dimensja, il-persuna li tbatem din il-marda tinsa minni u tintlef il-kontinuità tal-ħajja tagħha. Il-kellima tagħmel referenza għal Dante fejn il-moħħ donnu xmara u l-sir jisu puzzle fejn il-memorja tibda tintelef biċċa wara l-oħra u din hija l-aspett tal-moħ li jisu frame li għandu kollox biċċit ta' memorji il-puzzle li għadu ma spiċċax jintilef u jepal kollox. Allora fejn jimirħu, fejn jispiċċaw il-ħolm, l-aspettativi, il-proġetti, l-azliet, meta jkun hemm diagnosi tal-Alzheimer? Ikollok tħabba twitchek mal-nuqqas ta' ċertezza, mal-konfużjoni, telf, eh, dizorientazzjoni u taħwit u għalhekk ma jkunx jista' jimxi l qoddim laqqas ikollu kontroll fuq ġisem tiegħu. Ikun hemm eh, problemi fuq il-moħħ u anki eh, problemi fiżiċi ikun hemm dejjem telf ta' memorji, ikun hemm nuqqas ta' identità u jibdawn il-memorji jippruvaw jiġbruhom il-familjari u l-qraba. u bħal metafora ta' siġra donnom il memorji ma jkunux jistaw jimbtu aktar. Issa, jiena nishtiq namel rabta ma' The housemates li huma dawk il-familjaru rabi raba li jgħixu ma' din il-marda u koll, minħabba l-vitma li kunet ibati minna u neurologu, tabib, minn kun kollaboru mal-familja, il-carers, dawn huma kollha familjari li qed jiġu ma' din il-marda u li qed ikoll effetti negattivi. Ikollok tgħix ma' nuqqasta ta' emozzjoni fejn hemm abbandun totali tal-istruttura tal-ġrajja tal-ħajja tiegħek Jiġifieri dik ir-rabta li kienet taqqat il-ħajja tal-persuna mal-quta mal-marda mal-ħajja tal-qraba. U għalhekk hemm ker hemm indukrar totali u dan ħajkompli jiżdied sakemm il-marit ma jibqax jara fiktar il raba u versa. U x'jiġri f'dak iż-żmien? Wara li jkun hemm medjan jażin, x'i seħħ? l-ambivalenza emotiva mhix aktar possibbli. U il-ġisem ma jkunx iktar persuna iżda tsir xaġa ambigwa u għalhekk ikun hemm ambivalenza emotiva li torbot ruħha ma' ambigwità u dan iwassal għal eh, telf ta' ekwilibru bejn il-raba u l-marit. Jien ma nistax ngħid iktar ma nħobbokx, ma nistax nħobbok iktar, ma rnexxilex ikun hemm mibeda u terġa' lura li kont qabel. Tibda tajt eh, tista' tagħmilha weġibni u għalhekk hemm ambigwità. U dejjem ikun hemm l-istess problema, ma jkunx hemm memorja, ma jkunx hemm rikordi, ikun hemm ambivalenza emotiva u din anke tal-qraba li torbot ruħa wkoll ma' ċpar fejn ma jkunx hemm emozzjoni jew jkollha jkun hemm ambivalenza tal-emozzjoni. Ikun hemm ċajt, rabja, emozzjonijiet kollha li jippruvaw jaħbu l aġieħ ta' ħajja li qed Dak li jkun kerer rrit jerħi ruħu minn l-ambivalenza. U x'inhuma r regoli għal dawn li kun qed jgħixu mal-marit? ikun hemm rabtit sfiqa ħafna li l-marit ma jkunx jaft bihom u jibda ħabba twiċċu magħhom għall-ewwel darba f'moħħu. Hemm diffikultà reali li ħabtu wiċċhom magħhom minn ikun mal-marit u dan ikollu affarijiet ikollu relazzjoni wkoll mal-emozzjonijiet. Dan joħloq eh, problemi sħaħ u min ikun marit ikun persuna dan li kikun ma tafix li tit tikompli tejnu fil-ħajja tiegħu. Donnu isot jeżisti biss dak il raba l-familjari li jagħmlu l-luttu li eh, għal-ħajjam għal-ħajja tal-ommom jew missierhom li huma ħajjin iżda qishom bħalli kikun mhux ħajjin. Żmien li ma jerġax imur lura u kull ma jmur ġurnata wara l-oħra ikun hemm dbatija kbira. U min ħajjin lil dawk li ma jirnexxilhom jarfu iktar l-om u l-missierhom fejn m'hemmx kontinwità. Dawn donhom jintesow fil-nuqqas ta' memorji, fit-telf ta' memorja. il-ftit memorji jiprofaw jgħinuna namlu nġarbu din id-batija. Ma tkunx iktar isek inti nifsek iżda l-valur tal-eżistenza u l-gratitudni tal-ħajja biss tista' tgħinna. Biex tkunu tistgħu tifhmu aħjar dak li tipprova ngħid, provajt nagħmel rabta ma' dak li għandu x'jaqsam mal-ambivalenza emottiva fejn hemm l-imħabba li tiġi blukkata bejn il-maritu minn qed jgħinu u ħan nurikom fil-qosor dan il-film liġi ma kellix l-opportunità li ta' li nara l-film tal-2008 li ġi li prezenta ftit ilu dan il-film li nixtieq nurikom huwa Iris ja Merdek li kitbet dan il-film li ħejjed dan il-film u jikella id-diagnosi tal-Alzheimer fl-1997. U f'dik is-sena stess kienet ippubblikat l-aħħar ktib tagħha hija mara eh, tarida kbira miftuħa kienet tieħu fil-konferenzi biex titkellem dwar l-importanza tal-edukazzjoni tal-libertà u tal-imħabba. Bil-mod il-mod bdiet tolqota l-marda bdiet taħkima u i din il-mara li tant b'mod autonomu tibda ma tifimx laqqas l-ispazju ta' madwara. U fil-film naraw ċar Min huwa dak li jgħix ma din il-marda, din il-traċedja ta' din il-mara waġon il-raġel tagħha li filli kellu mara brillanti filli f'daqqa waħda jrid iħabbat wiċċu mal-ambigwità, ġifieri Iris issir ambigwità. U jistaqsil lilu nnifsu il-ħin kollu u jkun irrabjat ukoll. Jipprova jevita, jirrifjuta. U din hija tweġiba, sfortunatament, għax ma nistgħux noħolqu l-imħabba Ir-risposta hija li jkun hemm rabja. U din timbuttana biex mmorru lil lin mill-pazjent flok noqorbu lejh. Iżda John jibda jiftakar u dan huwa x-xogħol biex ngħidu hekk tal-luttu. U għalhekk hemm rabta bejn li moddi ta' l-iris li jisir preżent palli kiku, għaliex John jisir ħaġa waħda ma' memorja ta' iris u anki ju jibda jinsa, ikollu l-istess marda bħalli kiku. Il-ħajja tintala għal kollox, il-dar ħalluwa ma jihdu sibu aktar, jitilfu il-tifsira tagħhom iżda l-kodba jintasow, ħallu men jġimaw trapp, iżda huma minn tal-inqas jibqaw maqodin sal-axħar. U għalhekk naraw l-imħabba ta' din il-koppja u naraw li tinbidel fluttu ta' din il-mara li qed bil-mod il-mod. Iris fil-fatt naraw li hemm żewġ kotba fuq din il-figura ta' din il-mara u mbagħad naraw fejn hemm l-ambigwità wkoll fejn hemm modi kif irnexxilhom jelbuha din l-ambigwità huwa film ta' Pupi Avati tal-2010 ta' Ottubru ta' fejn Venezia qed jiġi preżentat. Hawnhekk qed naraw l-imdukrar li jiġi mibdul għaliex miex iktar rabta ta' mħabba mal-persuna iżda il-protagonista tinbidel ir-raġel li kellu diagnosi tal-Alzheimer fil- fit-tifel li qatt ma kellha għalhekk hemm simbjożi ta' indukrar. Naslu għal konklużjoni. Importanti issa li nkunu nistgħu nagħtu proposta għal dak kollu li jiena qed. Dawn huma l-konklużjonijiet nixtieq nixtar. Il-diffikultajiet ta' kuljum minħabba l-indukrar li jkun hemm kura, tensjonijiet, għażla, għaqlija u b'saħħa. Huwa importanti li l-rabja u nħarbu mill-marit nelbuhom. L-unika mod biex nagħmlu tajjeb għal dan huwa li jkun hemm riflessjoni ta' luġieħ għal din it-telfa permezz ta' luttu paradossali biex ngħidulu hekk. Fejn nkunu nistgħu nagħtu sens għal telf vitali li qed ixxejjen ukoll il-possibilità tagħna li konna rabta mal-marit mingħajr ambigwità. Nsemmi l-każ ta' pazjent tiegħi li għamel analiżi miegħi u dan jitlef il-missieru minħabba poplasija. u ma jirnexxilux jiex għajr dak bil-luttu għalix ommu marida bl-Alzheimer u kol ma jipparteċipax għal-funerali, ma jikkumpanjax l lom fil-ċimiterju, ma jirnexilux jibki. Donnu mitluf u laqqas jaf xlaqtu. U jibqa jeżisti fejn jara l-lommu mitfuqa f'sodda, tejx u tgħaddi il ġurnata ommu ma tarfu aktar u f'dak il-moment huwa jgħid l-lommu taf li mit missieri. U meta jgħid dan huwa stess jifhem li kienet jagħmel luttu għal din l-om li madix hemm u rawmitu u welditu, għenitu eh, fittu l-mġġa tal-ħajja tiegħu u missieru kien miet iżda ma kienx abbandonah. miet, sempliċement. U għalhekk jiena ninsisti li x-xogħol ta' elaborazzjoni tal-luttu għal raba kollha l-familjari kollha li jridu jħabtu wiċċhom ma' din il-marda hija sitwazzjoni importanti ħafna għaliex ikun hemm l-emozzjonijiet ta' mħabba u ta' gratitudni f'sitwazzjoni li hija tant diffiċli u donna paralizzom. Da kif nistgħu nagħmluh mhux biss bl-analiżi personali, iżda jiena naħseb li l-hawn 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u law neurologu bħal frisoni l-proposta tiegħi hija din li ġejja. Li fl-istarijiet u fil-kliniks neuroloġiċi irrit ikun hemm spazju allokat li jkun spazju fejn ikun hemm grupp, fejn ikun hemm appoġġ ta' kondivizjoni wkoll ċifiri spazju psikanalista u osservatur ikun hemm noti bil-miktub sessjoni wara l-oħra biex bekk ikunu isom memorja donnom djarju Il-kellim jiġi interrot mill president Jekk joġbok, konkludi. Għalaqt fil-fat. Grazzi, grazzi, signora Caputo, grazzi tal-prezentazzjoni tijak. Grazzi. Grazzi ta' dik l-approċ analitiku. Kell naġlek daqxejna li ġissa vera għetna għawlura. lura kienet interessanti ħafna ma kedda xejn itwal mill-li kont qed nippretendi u għalhekk ngħaddi mill-ewwel għall-professur Volunt. Professur tal-Mediċina Ġeotika fl-Iżvezja. Grazzi ħafna l-ewwel qed jiena nixtieq. Nirringrazzjakom ta' din l-istadina. Kienet interessanti ħafna. U għonek jinaħa natkellem fuq ċertu aspetti tal-Alzheimer's u d-demenzja. Għadilkom u kolxie ġeddu minnu il-pazjenti. U dana kollu jinfluenza u koll il-dawk li kuna għad jihdu xsiba. L-ewel slide. Nishtiq nrikom, nkellimkom u għafu dan l-imġiba bi PSD. Din hija ħaġa li narawha f'kważi kull persuna li għandha dimenzja. U ma dawk is-sintomi li mhumiex m'għandhomx jaqsmu mal-memorja. Dawn jiġu f'perjodi iva perjodi le. U huwa stressanti ħafna. Danna probabli minħabba il-ħsara tkun qed isir lil moħħ u nqas funzjoni Um, trasmettiva. Irridu ħarsu koll l-interazzjoni bejn il-pazjent, l-ambjent fiżiku li jgħixu fih u n-nies li jkun qed ituhom il-kura. Dan illi ħajkun qed joħloq is-sintomi. Slide li jmiss, eżempji tal-BPSD. Depressjoni, fil-fazzijiet bikrin tal-marda, alluċinazzjonijiet, delużjonijiet, imġiba aggressiva, eh, jitil u jimxu, jitzmissijata xarsijat kol jum eh, ma kux jistaw jorqdu, ansjata, apatija. L-slajd li jmiss. Dinja sketch l istorja li taddi minna l-fazijiet li għaddu minna l-marda fuq 10-15 sena fil-fazijiet bikrin fuq ġifiri xalluk tal-sketch naraw l-depressjoni u l-ansjetà mbagħad fin-nofs naraw d-delusjonijiet, alluċinazzjonijiet, imma fl-aħħar naraw l-aggressività x'dejjem qed jiżdied l-istress u eh, dan il-mixi fil-vojt. Imbagħad fl-aħħar it-trattament ma jiena bdejt bħala tabib fil-psikjatrija kien hemm biss trattament wieħed. Dana kien trattament farmakoloġiku ġifieri mediċini pinnoli, però l il-ġodda nibdew bi trattamenti li mhumiex eh, farmakoloġiċi, nippruvaw naraw ir-raġunijiet għalfejn hemm din il-problema jekk xi ħaġa pereżempju li għandha x'taqsam mal-ambjent li jgħix fih il-pazjent u mbagħad nħarsu kolli l-aromaterapija, terapija tal-mużika, niprofaw naddu minn fazi fejn niprofaw niftakru l-passat. Mbagħad jekk dawn it-trattamenti ma jkunux ta' suċċess naddu għal trattament farmakoloġiku. l linji gwidi vedizi ta' trattament u l-indokrar għal nies bid-dimensja U jinsaħ kam importanti din il-fazi ta' trattament mux farmakoloġiku. Trattament farmakoloġiku, per eżempju, risperidon u haloperidon. U għanna u kosturi li għat isiru fuq il kolin esterase inhibitors. Pero ma nix evidenza bizzet fuq l-effett ta' trattament, ma tanċanna studju ta' kwalità f'dan l-aspett, ġivjem bżon bżonn ta' ħafna iżjed studju f'dan il-qasam. Slajd li jmiss, revizjoni sistematika, Dina ġiet ippubblikata riċentament u lan kien illi nevalwaw il publikazzjoni li kienu jeżisti fuq dawn terapiji mhux farmakoloġiċi u minnhom kien hemm 179 paper li ġew inklużi. Slajd li jmiss l-intervenzjonijiet ehm, cognitive training, simulazzjoni kognitiva, nifsakru l-memorja, l-użu tal-dawl u validazzjoni mbagħad tal- Eh, dawk li jgħatu li jgħinu li daw jindokraw il-daw il-nis kien hemm ukoll u edukazzjoni. Imbagħad ir-riżultati juru illi l-assistenti ifisser li jakunem inqas nis illi imorru um, f'home. Umbat għal pazjenti naraw pozittivi effetti pozittivi dak għandu xaqsam ma' taħriċ, eccetera, pero li noqdu niftakru l-passat u għak ma tanġder li huwa effettiv. Mbagħad kien hemm ċertu interventi li ma kellhom effetta xejn, dana minħabba li ma kienx hemm studju biżejjed, nuqqas ta' appoġġ, nuqqas ta' infrastruttura, eċetera. dan skont ir-reviżjoni. Jekk issa naraw l-istess tal-assistenti li hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll tad-dimensja, il-persuni li jindukraw lil daw il-pazjenti forsi ħafna drabi jkunu anke qraba, u koll jiġu fatwati ħafna mill-marda. Nafu li n-nis li kuna għadin jihdu xsib il-qraba mi kolla mizzet kuna xiktar suscettibli għad depressjoni l-anzjeta, l-insonja u anki eh, mart li huwa relatat ma l-istress. Nafu koll f'dan il-kuntest għan nizjet evidenza għawnek li jistaw jgħinu permess ta' psikodukazzjoni, gruppi ta' appoċ, eh, terapija psikoloġika u anki jiġu organizzati ċertu breaks u kol biex dawn il- l-assistenti jihdu daqxejn ta' jaqtaw daqxejn. Għem dan website ukoll hemm isfel tistaw taraw il-website minn fejn tistgħu tisimgħu żid dwar li għatnajt. ngħid. E, l-assistenti jaqtaw ħafna żmien jieħdu ħsieb l-raba tagħhom u dan b'mod partikolari meta l-pazjenti jkunu qegħdin nisofru minn dimensja. ħafna drabi kollok bżonn iktar minn 45-46 sija fil-ġimgħa biex tieħu ħsiebhom. Imbagħad l-effett fuq l-assistenti, l-effett fuq is-saħħa tal-assistenti nafu li kollha pressjoni iktar għolja, il-problemi bl-insulina, sistemi tal-immunità aktar baxxi u jkollhom iktar eh, suscettibilità għal mart kardiovaskolari, il-mortalità u koll tizdiet b-63% nafu illi dawn l-assistenti ħafna minnhom madwar 40% ibatu minn depressjoni. Issa studju ta' intervenzjoni dan sar fi New York ħarsu l 229 assistent u ta' u koll iktar appoċ u counseling għal sitt u rajna illi s-sintomi ta' depressjoni u l-pis illi kienu jħossu fuqhom tnaqqas. Il-prevenzjoni issa. Kif qal Sur Frasoni, illa il ta' għadin niprofaw nsibu alternativi għat trattament, niprofaw nsibu trattament illi jikkura kompletament il-marda. il marda il Però importanti wkoll naraw kif nistgħu nipprevjenu l-marda u nafu minn studji epimedjoloġiċi illi meta wieħed jikol ħafna ħut inaqqas ir-riskju ta' l-Alzheimer's. konna u kolt għamilna esperimenti bla, bla megatri u fil-sujġetti fej kiel fejn kun smawla ma' Gatri rajna illi kien hemm effett pożittiv mhux xejn spettakolari ma kien hemm effett pożittiv. Issa għandna studju jismu lipid Diet. dan ġi finanzjat riċentement u ħajkun hemm trattament b'cocktail li jinkludi l-omega 3 fatty acids. Dina nistan naqbżuha dina biss fuq l-omega 3. Mela, il-konklużjonijiet il-PPSD hija komuni ħafna, kważi il-pazjenti kollha ta' demenzja għandhom, stressanti ħafna għal pazjenti u anke għal dawk li indukrawhom. L-għażla ta' trattament il-lum iġaqleb iktar li dak li mhux farmakoloġiku, per idu nsibu li rridu iktar riċerka biex nsibu li iktar trattamenti effettivi. Nafu li l-assistenti ta' daw il-persuni u kollu kollam riskju u għali għal um, problemi psikjatriċi u somatiċi u rridu bekk insibu laqwa metodi li jintużaw biex nitrattaw daw il-mart u anki għanna bżon ta' miżuri preventivi. Naħseb il-riċerka fuq l-ikel bħala drogi l-ikel illi jipravjeni ċertu mart u koll huwa importanti biex nipruvaw niprevjenu għax il-prevenzjoni wkoll importanti. Thank you very much, Professor Walland. Grazzi ħafna, Professor Walland. Issa ħekonna l-opportunità li niddiskutu mal-panels mal-panel kollha. U iktar il-qoddim jekk ikollna l-ħin nistgħu nerġgħu lura għal prezentazzjoni tar rapport tas-Sinjura Mattias u mbagħad għal shadows mill-ewwel shadows huma eh, jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom imma jirreferu għal panelist u mhux l-opinjonijiet tagħhom u għal rapport Si għadan esku kjoġobko naf inti shadow ġifiri nixtieq nitlob lil kulħadd biex jagħmel mistoqsija. Pero ejdu l-min għattamlu għal mistoqsija, Signor Antesku. Iri, vreau să mulțumesc raportoarii noastre pentru... Grazie, jena ma konċ hawnhekk mil-bidonet tal-laqa, però nixtieq nirringrazzja r-rapportor tagħna tal-li organizza dan il-workshop u nirringrazzja wkoll il-parteċipanti kollha għal interessanti ħafna, ma konċ hawnhekk għal prezentazzjoni tal-Kummissjoni, però nixtieq nitkellem dwar il-programm konġunt tal-attivitajiet ta' riċerka x'naħseb li dan huwa l-iktar ħaġa importanti li nistgħu nagħmlu biex nġildu kontra din il majda u nixtieq inkun naf x'inhu l-livell ta' finanzjar. Għanna Jekk jogħġbok żewġ minuti kollox, u mbagħad nitkellem iktar tul bħala shadow. Jiena nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni. X'inhu l-kontribut ta' Kummissjoni għal programmi konġunti fuq attivitajiet ta' riċerka naf li l-Kummissjoni tieħu ħsieb l-aspett tas-segretarjat u nixtieq nkun naf x'inhuma ma' finanzi li tipprovdi. Iva jiena qed nassumi li s-sur faħi kellu jitlaq fil-bidu għal biċċar diri it-tweġiba u nasab issa s-sur il ta' taċċarta li s-Sinjura Tonesku tirċivi d-diskors ta' sur faħi biex tkun taf xqal. Il-kellim li jmiss. Is-sur ġuva. Grazzi ħafna, Signora President, żewġ mistoqsijiet. Assur Frizzoni. L-għanet. Nifmu l-bżon li nifinanzjaw attivitajiet ta' riċerka imma taħsebx li forsi il riċerka Ewropea l-ewwel qabel kollox trid tkun inqas frammentata u l ispeċjalisti differenti illi huma interessati jaħdmu fuq l-Alzheimer's jaħdmu bejn isom aħjar, pereżempju bioloġisti, biokimiċi, psikoloġi. Damna kollha jiena neħu l-impressjoni li jaħdmu għal rasom. Ir-riżorsi għażin hemmhekk imma kollox frammentat fl-Unjoni Ewropea anki kemm ġeografikament kif ukoll bejn loqsma differenti. It-tieni nett, issemma ħafna il-proteina amyloid. Min nixtieq inkun naf jekk għandkomx l-impressjoni li din il-proteina hija sintomu tal-marda jew inkella kiex kawża tal-marda. Jina kont sorpriż illi mill-prezentazzjonijiet li rajna nistaw fil-fatt innaqsu l-ammont tal-proteina fil-moħħ. Però mbagħad ma jkunx effetti kliniċi. Qegħdin nitkellmu pereżempju patoloġija um, tal-kanċer li tinkludi li bniedem jiremettin, ti tista twaqqaf il-persuna mill-li tija l kumma ma jfissirx li kurajt il-kanċer. Għanna kommenti uħor qabel naddu għal-mistoqsijiet. Jina kont interessata ħafna fuq il-prevenzjoni. U semmejtu li kellu koll. Kemm għanna bazi ta' riċerka fuq għal-ħagġa u jakkini reali di, jakkin hemm jekk għandha bażi hija xi ħaġa illi ngħiduha lin-nies jew hija xi ħaġa ġdida qed nara li għadha programm ta' riċerka hija xi ħaġa sempliċi ferm, jiġifieri faċli ħafna li wieħed jibdel id-dita tiegħu. Thank you very much, Linda. Grazzi ħafna, Linda. Is-Sinjura Gris. Grazzi, President. tlas mistoqsijiet anke fuq dak li qal is-Sur Jovan fuq il-valur miżjud tal-riċerka Ewropea. Mistoqsija tiegħi għal Professur Frizzoni. Inti tħoss illi il-mod kif qed isir ir-riċerka s'issa huwa sodisfaċenti jew taħseb illi jekk l-Ewropa trid ikolla possibilità li ssib xi tip ta' trattament li jgħin is-sitwazzjoni, allura għandha tiddiversifika. Jiena m'iniex esperta medika, ma jekk forsi tista' jisna għadin nifukaw fuq l-amaloid esklusivament u forsi jekk jagħmel sens li riċerka jwassaw il-kamp ta' applikazzjoni l-omega 3 interessanti ferm imma per eżempju it-tipjib l-istudju Svedis li għadu kif ġi publikas ħareġ riżultat interessanti illi bejn in-nies illi pejpu ħafna ġifieri iktar minn pakket ta' sigaretti kuljum u il-ċans li wieħed jiżviluppa l-Alzheimer's x'taħseb fuq dan. Nagħti daqsxejn ta' swila madwar il-kamra m'idux li hawn iktar mistoqsijiet ngħaddu mela Assur Frisoni l-ewwel biex iwieġeb il-mistoqsijiet Iva. Grazzi għaliex dawn il-mistoqsijiet ħajpermettu li nispjega dak li ma kienx possibbli minħabba l-ħin limitat. L-ewwel nett, il-frammentazzjoni tar-riċerka Ewropea Eħe, dinija ovvja, ovvja, il-riċerka hija frammentata fl-Ewropa u għalhekk il-Kummissjoni bdiet din l-inizjattiva tal-programmi konġunti biex ikollna ix xjenzati tal-Ewropa jaħdmu fl-imkien irrid ikollok proġett ambizzjuż. Ix-xjenzati jrid ikollhom isem, isem komuni. Irrid ikollhom proġett ambizzjuż ħafna. Fl-Istati Uniti, skużani li kull darba qed infakkarkom x'qed jiġri barra mill-Ewropa, ma sfortunatament qed naħdmu hawnhekk f'xenarju globali u ma nistgħux naħdmu bla ma nagħtuk għax qed jiġri fil-bqija tad-dinja. Fl-Istati Uniti huma rnexxielhom jizviluppaw dan għal proġett enormi, ambizzjuż. U issa ħajbda proġett ieħor ambizzjuż fuq il-fażi pre-sintomatiku. Aħna fl-Ewropa qegħdin naqgħu lura sew. L-Ewropa għandha bżonn tal-ispazju tagħha dan japplika wkoll għall-mistoqsija tas-Sinjura ma nafx l-isem skużani. Iva l-Ewropa trid issib il-qasam tagħha ta' riċerka. Issa dal-moment naħseb li jdu nibnu l-infrastruttura għal-riċerka hemmhekk hemm spazju, hemm vojt fix xenarju globali, dak li hemm bżonn hawnhekk huwa l-post fejn nazzjoni oħra mhumiex qegħdin jagħtu eh, fondi u interess bizzejed f'dan il-qasam u hemmhekk fl-Ewropa jagħmel sens li niżviluppaw eh, dan il-qasam u nifukaw. Forsi l-qudiem naħsbu f'xi ħaġa Fuq l-amyloids, jiena ma tħallx fid-dettalji hawnhekk. Ma għax noqgħod nidħol fid-dettalji bej l-amyloid u taw kif taf semmejt it-tnejn li huma però ma tħallx fil-mekkanizmi tal-ħaġa jina nix neurobiologu. Pero dannu li jem, bili li l-ewwel jiġi l-amaloid un mbagħad ikun hemm il-deġenerazzjoni neuroloġika li ma nafux x'jiġri bejn id-depożizzjoni tal-amaloid u il deġenerazzjoni li jiġri u illi l-amaloid però ikun qiegħed f'ċertu postijiet tal-moħ imma deġenerazzjoni sif postijiet oħra tal-moħ għalfejn ma nafux. Però da ma jfissirx immi imma illi l amloid huwa bis-sintomu tal-marda. Dana sa darf f'diskussjoni xjentifika. Però ara għani għafawni għax merdux nitfil d dettal Iva, napprezza ħafna sur Frisoni. is-sena di, is-sur ġivan biex ikollu eh, diskussjoni xjentifika u medika apparti iktar il-qoddim. Ikonna naraw xħan għamlu għalix dal-waqt ħan jispiċċanna ħina diskussjoni. diskussjoni Mela, il-prevenzjoni tal-omega 3 fatty acids, il-data li għanna unek hija waħda ġdida. L-istudji jibdew wieħed wara li jieħdu jieħdu 10-15 sena biex jiġbru l-arfin. Dana huwa studju ġdid u l-ewwel provi kliniċi għadhom kif ibdew dawn jiswa ħafna flus. Huma biss ftit kumpaniji li appoġġaw għad il-ħaġa. Għadna biss fil-ewwel fażijiet ta' dan kollu. Il-vitamini wkoll. X'inhi problema? Problema li l għati tibda kmini ħafna qabel ma jkollok is-sintomi għaliex qabel meta jkollok is-sintomi għal xejn. Issa dwar it-tipip Iva TPP jaffetwa. It-TPP minn pejja bħafna ikun qed jagħmel ħsara u qed iżid ir-riskju għall Alzheimer's. Il-gruppi li għadin l-aktar għal-riskju faċli Um, nidentifikawhom dawk li pejpa ħafna iva għadin friskju. U importanti ħafna nkunu kapaċi identifikaw me jgħaf l aktar riskju. Grazzi ħafna, preferenzi t titkellem għalaj. Le, dwar l-isforzi ta' riċerka, aħna dejjem provajna nġibu aktar fondi għal riċerka tal-Alzheimer imma problema mhix li jkun hemm iktar riċerka ma li riċerka tkun koordinata u l-organizzazzjoni tiegħi tilqa l-inizjattiva tal-programmi konġunti U l-ideja li namlu mapping exercises ta' dak li preżentament qed jiġi finanzjat fuq level nazzjonali. Dan huwa proċess li lu għaddej sitt xhur u għadna ma sibniex tweġiba tip ta' riċerka li qed tiġi preżentament finanzjata fuq livell nazzjonali ġifieri hemm bżonn ta' sew ta' koordinazzjoni aħjar ta' l-attivitajiet ta' riċerka li qegħdin isiru. Però m'għandix biss tkun ir-riċerka medika li nistudjaw imma nittamaw li xi darba jkollna wkoll prevenzjoni u idealment anke kura għall-Alzheimer's. Importanti wkoll però li nieħdu ħsieb in-nies li huma affettwati minn din il-marda u għalhekk jiġu nagħmlu riċerka wkoll kif l-ajar nieħdu ħsiebhom dawn in-nies kif nħarġu il-min jieħu ħsiebhom dan ukoll huwa qasam li mhux ta' min jinsih jew jinjorah. Grazzi ħafna fil-qosor kieġbok. Grazzi jena president jien tal-Assoċjazzjoni Belġjana tal-Alzheimer's u nixtieq ngħid li Jiena nirrappreżenta l-familji u n-nies affettwati mill-marda. Aħna sibna networks li huma utli ħafna. Naħsbu li riċerka u anki riċerka psikosoċjali hija utli ħafna u għandu jkun hemm Um, Sinta rizultati li niksbu minn dawn il-riċerki. Il-persuna affettwata mill-Alzheimer xorta tibqa' bniedem individwu sar aħħar ta' ħajjithom u dan huwa punt li nixtieq ninsisti dwaru. Dan huwa punt importanti ħafna lix il-bniedem jibqa' bniedem u nixtieq li pazjent ta' Alzheimer narawh bħala persuna. Ivan xentik il-kelma mal-arħal li tkun tista' twieġeb Malajra l-mistoqsija ta' Signora Antonescu u jiena weta li nibatila il-diskord bil-miktub pero jek jina xaktu ġab għal-nas minn zoċ minuti napprezzaw u grazzi signor iva. Kif tafu mawx ħafna fil-Kommissjoni li għadin naħdmu fis-saħħa u il nlaħqu ma' kollox. Nifhem li kien hemm numru ta' punti li tqajmu li jiena lest ukoll il-insegwi wara. Fuq l-ammont ta' riċerka u il-kustjoni skolla li ġi riċerkati, nasib li aħna għandna tendenza fil-Kommissjoni li nifukaw fuq dawk l-iktar punti li naħsbu li ħajkunu l-iktar utli mod ġenerali, ġifiri riċerka aktar fundamentali, wa sar wieħed mill-punti illi għanna suppost forsi nħarsu lejn approċ aktar holistiku biex nitraduċu kisbiet individwali għal xi fisser dan għal eh, l-istampa ġenerali. U l-ideja kienet li forsi meħed ma jendux għafi ħares lejn it-trattamenti individuali ma jara kif jaħdmu daw kif tista tikkombina l-elementi kolla differenti li unis kolla involuti. U tal punt nerġa niġi għalih il dim għal l-inizjattiva fuq ehm, li persuna b-mot b'mod ehm, fis-saħħa. Nasab li jkun fl-interess ta' kull min qed jipparteċipa llum hawnhekk biex jisegwu din l-inizjattiva. Għada qed tiġi żviluppata għaddejn il-konsultazzjonijiet bħalissa pura nafu li din hija pers, um, priorità personali ta' President Barroso u l-kulleċ jed juħoda għalbu kafta u koll din il-kwistjoni. Nitamaw li kun hemm ukoll finanzi waraj għal ħaġa x'l-idea li l-affarijiet isiru b'innovazzjoni u għalhekk naħseb li nistgħu nidrizzaw ukoll ċertu punti eh, li tqajmu l fid-diskussjoni permezz ta' din il-vettura iva. Iva ħadna l-messaġġ li għandna bżonn ta' appoġġ u ta' pressjoni biex issir u m'għandix dubju li r-rapporter flimkien maċċetaw sħajja ċertaw illi dan isir fir-rapport jekk ikun hemm bżonn ta' emhendi m'għandix dubju li dan nistgħu ninaqdu flimkien u nagħmlu dawn l-emendi issa qegħdin niffinalizzaw it-tieni parti tal-workshop tal-lum ngħaddu għat-tielet parti fejn l-MPs e jiddiskutu d-demenzja. U għan it nitkellem jiena għan fi qosor kemm jista' jkun, mhux biss għax qed jafas il-ħin imma qed nipprova ma ninvolvix ruħi emozjonalment. Jiena ni 21 sena nieħu ħsieb l-aspett tas-saħħa. Kalli kol politika tal-ambjent u ħarsin tal-konsumatur, per qasma kienu għal-qalbi daqs is-saħħa din ħaġa se nammettija sa li m'għadniex koordinatur jiena kont u ukoll dak il-Mart li forsi ma jtabx daqshekk importanza pubblika. Daw kienu dejjem mart mentali u qatt ma kont naf li ħat affettwani personalment imma iva. Jiena eh, tifla wahdi m'għandi xaħwa, minn snin ilu raġel tiegħi eh, eh, missieri miet Eh, b'kanċer tal-pulmun, mi kienet għattejx weħeda, kienet marra b'saħħitha ħafna u mietet f'jannar li għadda. Kienet għadha b'saħħitha u tajba għal 79 sena, però rajta jisa timbidel u ma sax nifhem għalfejn i bdiet toħroġ bċertu idejat li fil-dar qed tgħix waħedha dar kbira dejjem kien hemm xi ħadd magħha. U jindem għattilla ma ma jistax ikun qed titlef affarijiet għax memħat id-dar. U kieku qed tismani ngħidilkom fuq din il-ħaġa llum ma kienx tkun tridni għaliex Issu xi sena u nofsilu li tindunajt jiena li kellha tip ta' demenzja għax dawk ix-xhur bejn li wieħed ikun hemm is-sintomi u jkollu d-dijanjosi fil ġermanija għaddu għaxar xhur kif rajt fil eh, slajt tiegħek. Professur, ehm, fil-każ jekk indifferenti xi dejjem ippruvat taħbi u qalet illi kelli mal tempata tempesta dejja frasi. Però l-importanti għalija kien li Eh, ma kellix tumura, xibdet tibza li għanda tumur, ma kienu kolla skans kunu jajdula le mandek xej, u wikja tajtara jena b'saħti mandi xej. U nawra la mux specialista, għax ma kienix kontrid nimmur għan specialista. Għalli li kella ċertu atrofija ta' partijiet tal-moħ illi jihxinu u eh, jimbuttaw partijiet oħra tal-moħ u għalek titlef ċertu funzjonijiet U tawa l-pinna li għaxa kridet imma neurologu għalla tista toħodhom ma toħodhom xe ma ta' tagħmel misa tagħmel differenza. Xorta baqa teċ waħda, imma kanna nibdlu e, seratura xie erba darbiet f'sitxur għax ma kienix taffejn u ma ċwivet. U kienet 78 sena però kienet isa 65 għaliex kienet irqiqa b'saħħitha fuq ruħa. U jiena bdejt ninduna li vera xi ħaġa ħażin meta undunajt kam kienu ħażin għal affajt meta insiet illi fi frar tal-2009 jiena kelli il-birthday ma ċemplitlix U jina ma ċampiltilix ma rridx ngħidilha mallu mand il-berda jiena xkont huwa però il-fatt li ma ftakritx ġenni ninduna kemm fil-fatt kienu ħżiena l-affarijiet. U bekk stajt nifhem li kien qed is-sur Caputo fil-fatt is-Sinjura Caputo għaliex vera kienet psikoanalitika ħafna imma li tirrealizza li persuna qiegħda hemm ħajja imma fl-istess imma xem l-affarijiet ma tistax tirrelata miegħu bl-istess mod. Tista' tkun edukat kemm tkun edukat, bravu kemm inti bravu, imma xorta huwa hija proċedura eh, li tweġġa ħafna. Jiena naħseb li jiena persuna ta' ċertu livell ta' edukazzjoni u forsi naf ċertu affarijiet iktar mill persuna medja, pero xorta ma konx naf xaqbat namel, ma konx naf il-meħan ċempel, għanzi ċempel til-ġan ġorġ, għax xaqbat namel. Biex naċċerti li konna diagnosi wara l-ewwel sintomi. Importanti kunu nafu li mumma s-sintomi. Meta Smajt il-prezentazzjoni bla ma titħares najxu xinu għedna għara jina kultantu kol netilfu il-mobile tijaj kultantu kolma ma kunx ma ftakarx l-ismijiet forsi ta' minn inkwieta. Pra naħseb illi kullħat jaff illi jekk ikollok xi ħaġa tgħid xaġa ħażina u bħalissa ħjermu nar tabib għal ċertu mart, per eżempju anki għal kanser, taf x-suppost qed fittex jekk ikollok xi ħaġa ħażina, taf x'inhu ma' sintomi jekk ikollok attak tal-qalb imma In-nies ma jafux x'inhuma is-sintomi bikrin ta' dimenzja, in-nies ma jafux x'inhuma u għalhekk irridu nżidu riċerka kif qalet is-Sinjura Antonescu kif qed fil-bidu illi naħsebija waħda mill partit kruċjali tal-ħidma tagħna ma ħaġa importanti ħafna wkoll hija illi noħol u pubbliċità l-Assoċjazzjoni ta' Alzheimer's daw kollha qegħdin jagħmluha, iridu jgħidu, iridu nippromovu il- eh, kura ta' saħħa transkonfinali, iridu nifutaw anke fil-plenarja fuq għadin, forsi dak li kun imur l-Iżvezja trattament jekk irridu, jew forsi jridu jmorru mill-Ġermanja għall-Italja biex jieħdu trattament. L-importanti jemma u li tkun taf malajr kemm jista' jkun bis-sintomi u dina li hija l-iktar ħaġa importanti illi dawk is-sintomi il-ċittadini jkunu jafu bihom u jkunu jafu jekk identifikaw is-sintomi x'jistgħu jagħmlu fika speċjali tiegħi partikolari kienu kunu utli ħafna ommi ma mititx bid-demenzja. Ovvjament mietet fuq ħaġa stupida kienet l-isptar għax kellha ġerħa miftuħa u mietet bil-lejla xkella problema e, u ma kienx hemm infermiera dak il-ħin, xkiju kienet tibqa ħajja. Però kienet ma mistax tiftakar dakinhar jekk missieri kien xadu ħaj. Ma kienitx ma tranquilla xejn. Importanti li dak li kun ikun jaf li qed jiġi xi ħaġa. Ma ommi ma f'taqbax tiftakar għallu snini, baqgħet talafni fortunatament, ma mhux dejjem mill-ewwel. Meta xi ħadd per eżempju nċempilla u xaħat t-tija il-telefon ejdila għala t-tifla tija ma dak li kun għajdlak min, imma bat tarafni, taraf leħni, imma mux minn ismi, ismi ma jaf ma tarfux, ma kajdu la t-tifla tijak, ma kienieċ tamel konnessjoni. jina li prova nikonsla billi najti li kuk baqat ħajja, eh, ħajjita ma kienieċ ħatkun ta' kwalita, imma baqat taraf sal-axar ta' ħajjita illi hemm problema li xaġa għat qed jiġila u kienet beżaħħa ħafna l-idea. Ġifidina importanti li mhux biss ikun hemm is-sintomi jintarfum bat id-djanjożi u daqsi, għax din hija ħaġa tal-biża ħafna l-pazjent irid ikun hemm l-appoġġ. Jiena irnexxieli eh, irnexxieli naċċettaq dak li ġrali, u għalek tajtkom l-istoria tiegħi illu, ma li ġdina mhix istoria speċjali, mhix ħaġa li tiġri f'postijiet remoti, tiġri dejjem u dejjem iżjed. U importanti li nkunu nafu din il-ħaġa u li nagħtu sinjal ċar u b'saħħtu lill kummissjoni u illi kunem appoċ minn ħata s Barroso, minn ħata l-kulleċ U dan huwa appoġġ li għandna nużaw dak il kommenti tiegħi. Issa għandna video għax kienu ħafna nies li kienu ċitaħ si ħasbu li Jose Mourinho ħajkun qiegħed hawnhekk. Misni tilkom iva, ma konċ intelligenti bizzejt għax kienu konna aktar attendenza kull mi video. Issa nistgħu narawħem.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 L-inizjattiva l-Alzheimer hija importanti ħafna din hija xi ħaġa li ta' min ifaħħara jiena nixtieq infaħħar dawk kollha preżenti deputati rappreżenti tal Kummissjoni Ewropea rappreżenti tal Kunsill ma fuq kollox dawk li jaċċettaw li jipparteċipaw f'dan il-workshop biex niddiskutu fuq l-istrateġiji l-aqwa strateġiji u l-aqwa toroq li jridu nieħdu biex nwieġbu b'mod l-aħjar dan l-isfida kbira. Niskellem issa fuq tal-pazjenti tal-assoċjazzjonijiet tal-pazjenti tal-familjari tal-pazjenti u dawk l-speċjalisti kollha li Aċċettaw biex jiġu hawnhekk ħallituna l-esperjenza u kontribut tagħhom. Jien aċċettajt din l-istadina ta' Sinja Mattias bħala u għagnu kbira li għaw bazzikament. Jina nħoss solidarieta ma dawk illi jisofru minn din il-majda. Ma nistaw intajbu kontuzjoniet ta' dawk li għadin jiexu ma' din il-marda u familji tagħhom din hija xi ħaġa illi għandha tiġi nerfaw pistaħħa kulħadd. għalhekk għandna qed nindirizza iżjed għal dawk illi jridu jiġġieldu din il- marda. Inizjattiva Ewropea f'dan il-qasam hija ħaġa importanti ħafna għalina biex ikollna l-istess kondizzjonijiet għall aċċess ta' trattament ta' din il-marda u kulħadd ikun jista' jiġi trattat bl-istess mod indipendentement minn fejn jgħixu u mitħul u l-paga tagħhom. Għalhekk jiena nixtieq issa eh, ċedi mal dawk li li eh, ibatu minn din il-marda, dina taffettu aktar minn 8 miljon ċittadini Ewropew. Kull sena jkun hemm 1.4 każijiet Miħed po miljoni każijiet ġodda ta' diagnosi u numru il-numru jirdoppja kull 20 sena. Kull 24 sekonda imut ċaħat. Kull 4 sekonda jiġi diagnostikat ċaħat. Ija traġedja bazzikament, għazin nitkelmu mux bis fuq numri imma nies, situazzjonijiet reali. Il-ħajiet tal-pazjenti u l-familji tagħhom huma affettwati u għalhekk iridu niġġieldu din il majda u Din hija sfida li l-koll għandna nerfa, wala kiena qed naqnet il-vuċi tiegħi mal-kawża. Rridu naħdmu bħala tim, bekk irridu niksbu riżultati. Nasab il-diagnosi bikrija u l-prevenzjoni hija essenzjali. E, dinjità tal-pazjent u nuqqas diskriminazzjoni bejn il-pazjenti għandhom ikunu priorità. Issa, Irridu naċċettaw li il-majda ma nistax nwaqfu għalhekk huwa importanti li l-pazjenti ngħiduhom biex jgħinu jgħixu b'din il majda ħalli inżommu id-dipendenza milli eh, tasal malajr wisq. Nafu li ħaġa kara ħafna tkun tiddependi minn ħaddieħor, però nafu illi eh, l-indukraru u l-kura hija importanti ħafna, għalhekk l-assistenti għandhom ikollhom it-taħriġ illi hemm bżonn. Importanti wkoll istituzzjonijiet Ewropej jieħdu azzjonijiet f'dan il-qasam u l-istati membri wkoll għandhom ehm, rwol importanti x'jaqdu hawnhekk bħala sportiv jiena nixtieq infakkalkom li l-eżerċizzju fiziku huwa fattur preventiv li tieħu konsiderazzjoni. Skużani li ma stajtx nkun hemmhekk preżenti ma l-biraħ kelli logħba għandi logħba oħra jumejn oħra sempliċement ma stajtx nattendi. Però naħossni li qiegħed hemmhekk fiżikament, fl-ispirtu, jiena parti mill-proġett tagħkom u għalhekk jiena xtieq bħal bħalma bdejt billi nesprimi l-solidarjetà tagħna għadha kollha il-pazjenti kollha u l-familji tagħhom. Grazzi. However, you have done that, Marisa. Um... <laughs> Ma nafx kif irnexxielek Marisa, però ċertament nżidu l-appoġġ. Kollegi ħanalqu issa b'dawk il-kummenti ta' Jose Mourinho. U ngħaddi issa għar-rapporter. Ma baqalniex ħafna ħin Marisa fidejk. Kjeru eh, grazzir a todos. Grazie ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kellima kollha tawna diskorsi eċċellenti u nirringrazzjahom għal kwistjonijiet li urawna. Dġa, għal ħafna affarijiet iżda nixtieq nagħmel ftit punti ewlenin u li nafu li tridu ndaħlu fil-rapport, u għalek tafu fuq xiexet nitkellem. U għalek ħansemmilkom l-punti ewlenin. Jekk ħallejt xi punti barra, tidu tarfu li kien nuqqas ta' spazju u nuqqas ta' ħin ukoll. Għanna strateġija rridu sarres u l-emendi u naħdmu flimkien biex insaħħu test. Kull ma ngħid u nisħaq dwaru u għali ovvjament jiena nappoġġa l-erba' għanijiet tal-Kummissjoni speċjalment li jkun hemm u prevenzjoni bikrija, iżda naħseb li rridu nagħmlu sforz akbar biex niġbru flimkien it-tweġiba, rridu kunem hemm aktar sforz għawlini biex ikun hemm pjanijiet nazzjonali minnaħa tal-Istati membri. Meta hemm affarijiet oħra fir-rapport li diġà twar tafu x'inhuma ir-riċerka, il-kura tas-saħħa, taħriġ, għal professjonisti, l-appoċ għal familji Niprovaw, niprovdu servizzi li jkunu kemm jista' jkun joffru situazzjoni indaqs u li jkun hemm ugwaljanza għal kull minn itibati biex inħarsu wkoll il-pazjenti u d-dinjità tal-pazjenti. Dawn huma kollha affarijiet fejn kulħadd jista' jagħti l-kontribut tiegħu nista' ntejbu r-rapport u ovvjament ħajkun hemm ukoll aktar laqat fuq dawn sakemm naslu għall votazzjoni Kollegi raw ir-rapport, jiena nixtieq nagħti l-kelma lill-Shadow Reporters għal minuta u nofs biex ikollhom l-opportunità jitkellmu. Mbagħad forsi Mariza Matjas titkellem fl-aħħar. Għandna żewġ possibilitajiet jew nagħmlu jew nipposponu l-votazzjoni jew inkella nżommu maħħa ovvjament ma jkonni skambju ta' opinjonijiet imbagħad. Iżda dan eh, ħat trattaw fil-laqat ma' Shadows u Sinjura Mattia se tissuġġerixxi li jkun hemm il-laqat ta' Shadows qabel il-laqat tal-plenarja. Nerġa' naddila l-kelma. Grazzi, xtaqt nifraħ li rapporter għal xogħol li għamlet fuq dan ir-rapport aħna ridna nippreżentaw ukoll l-aktar punti u l-enin jina ħarressa emendi, għan dwaru fl-emendi memxin palissa, iżda nishtiq nitkellem dwar il-ħtieġa li hemm li jkun hemm aktar għarfien minnħat tal-opinjoni pubblika, speċjalment meta naraw il-progress ta' riċerka dan l-aħħar. Smajna li it-tabak jista' jkollu effetti negattivi u għalhekk jkollu impatt fuq iżvilupp ta' din il-marda. Semma wkoll il-konsum tal-ħut li jkollu impatt potenzjali pożittiv u għalhekk irridu naraw li ikun hemm aktar tixrid tar-riċerka lill-opinjoni pubblika jekk tassew irridu nikkontrollaw il-marda. il marda Imbagħad nisħa nisħaq ukoll fuq l-istudji differenti ta' dan il-fenomenu. Rritu kunem rabta bejn riċerka fondamentali, s-saħħa pubblika u riċerka soċjali. Jiġifieri l-arfin xjentifiku jrid jiġi mibdul fil-prassi ta' kuljum, fil-prassi reali. Ħajkonna Dawn il-punti f'moħna nsemmuha manki fil-laqat ma' Shadows u naqbel li rridu nivutaw fil-plenarja malajr kemm jista' jkun għal dan ir-rapport. Ċendis imbagħad Kevin. Il-kollega mhix edawn, kellha problema b'dara u kellha tmur id-dar. Naħseb li kienet ġurnata tajba ħafna ta' il-frott sfortunatament ma kienx hemm ħafna kollegi preżenti, iżda naħseb li kellna ħafna diskussjonijiet tajbin hawnhekk. U ma affarijiet li jistgħu jolqtu l kull wieħed waħda minna xi darba oħra f'ħajjitna. Rajt ir-rapport tiegħek Marisa u naħseb li huwa rapport eċċellenti u s-serdu naraw li nistaqsu l-istati membri xistaw jagħmlu, hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu u għek fiħdan l-Unjoni Ewropea u forsi jkollna pjan dwar dawk li rridu wetqu fil-mandat tagħna fil-Parlament. Forsi nistgħu nifukaw aktar fuq dan. Emenda li nixtieq irressa hija xi ħaġa dwar din il-kwistjoni ta' appoġġ biex ikun hemm riċerka fil-kwistjonijiet marbuta mad-dieta mal-likel li wieħed jieħu memx medicina li tiswa ħafna involuta u lek ridu nappoġġaw aktar riċerka f'din id-direzzjoni. Nifrankaw il-koll u naħseb li nistgħu niksbu kol riżultati. Semma u koll kwistjonijiet dwar il-testmenti xoqqat tal-pazjenti minn qabel u naf li dan jista' jkollu problemi anke fir rigward is-saħħa transkonfenali u jekk wieħed jgħix il-bot mill-persuna fetwata mill-marda jista' jkun hemm problemi. U għalhekk għandu jkun hemm aktar dialogu għaddej biex naraw jekk nistgħux nagħmlu differenza fil-Alzheimer u d-dimensji l-oħra. Hawn fil-Parlament Ewropew naħseb li għalhekk għandna jkollna nijiet. Grazzi fisem il-liberali il-shadow hija l-Onorevole Gris. Grazzi ħafna. minuta u nofs, donna isna għedin fil-planarja. U importanti aktar li nisemaw mill-esperti u mill-dawk li għedin fil-panel. Kien eh, utla ħafna, kien momenti emotivi ħafna u koll, u nishtina għalek nirringrazzja l-kull minn kien fil-panel dal-ħodu, kienu utla ħafna l-kommenti tagħhom. nir nirringrazzja l-rapporter u insemmi l-punti li l-grupp liberali jixtieq jitkellem dwarhom iva l-valur miżjut Ewropew dan huwa punt importanti għalina x'nistgħu nagħmlu aħna sabiex nagħmlu tajjeb għal dak li qed iseħħ fl-istati membri. Punti 4 u 5 l-azzjonijiet prioritari mill-istati membri jiena nemmen li jridu nfukaw aktar fuq riċerka. Riċerka sabiex ikun hemm aktar arfin fuq l-Alzheimer's u l-dimenzi l-oħrajn Hemm 34 proġett li ħabru l-Kummissjoni fil- fuq il-mezzi ta' xandir fil-programm AFAS ta' riċerka. Xtaqt nkun naf sarf taħt dan il-programm AFAS. Il-punt disa mux jgħat qoddimi bħalissa minn ċerta iżda huwa l-punt fejn ir rapporter titkellem dwar l-amyloid li donnom huma l-unika kawża tal-Alzheimer. Il-koll qed nitkellmu mal-esperti xjentifiċi u naħseb li flimkien ma' dawn l-esperti nixtiequ nagħtu kontribut biex intejbu dawn il-definizzjonijiet. Hemm differenza fir-riċerka, hemm il-valur miżjud, u l-paragrafi mit saħdax fuq il-kura tal-pazjenti. Smajna dak li qalet il-professur Caputo Smajna kemm huwa importanti li natu priorità lil pazjent ukoll. U forsi għanna naraw li huma l-ċentri Ewropej ta' Eċċellenza fis-sena tal-Alzheimer. Naħseb li din hija xi ħaġa li nifokaw. Il-rapporter, ix-xedu rapporter tal-ħodor telqet, kellha teltlaq, naddissa minuta biss l-sur Ġuvan. Tajja pwis, ħanżom mal-ħin ta' minuta. Nemmen li r-rapport jista jiġi mtejjeb, nistaw nestendu ħaktar, ma nix ninsow il-pazjenti zazah, jew zar, li għandhom l-Alzheimer, għax mux kullħat li waffetwat minn din il-marda u għanzjan. U għalek il-mizuri mediċi u soċjali l-intaffu, l-effetti u l-kura d-dar, il-riċerka, dawn huma kollha affarijiet importanti nistgħu ntejbu. Ir-riċerka hija fondamentali iżda anki l-aspetti innovattivi tal-riċerka hija importanti, nemmen li nandaħlu l-kelma innovattivi. Għax hija importanti, rridu ndaħlu wkoll ir-relazzjoni pubblika u privata għax minn għarra ma tistax tikseb l-innovazzjoni. U naħseb li hemm aspetti oħra li għandhom jiddaħlu fih dan ir-rapport. Hemm ħafna dibattiti etiċi li qed joħorġu minn din il-marda nistieden il-kollega tresaq l-emendi. Issa l-iskadenza l-emendi hija nhar il-9 ta' Novembru sa' nofsinhar. Nistieden l shadow rapporters kollha u l-gruppi politiċi fejn m'hemmx aktar shadow rapporters, ġifier il-ħodor u grupp ta' Sinjura Jana Kudakis li s-Sinjura Matjas tħejji laqa qabel l-skadenza l-emendi biex ukoll skambju ta' ponijiet oħra u dak kollox. Laqa ta' Shadows se tkun wara l-offsenar jew inkella filgħaxija nhar 8 ta' Novembru. Imbagħad il-kumitat tagħna ħajltaqa' fid-9 ta' Novembru fil u naħseb li kulħadd ħajkun hawn fit-8 ta' Novembru wara l-offsenar, forsi jkun hemm ix-shadow reporters li jiltaqgħu fil-5 ta' l-offsenar. Mhix iktar kompetenza tiegħi jiżda hija organizzata mis-segretarjat. Ġifieri laqgħa fit-8 ta' Novembru f'skadenza sad-9 ta' novembru fl-ofsenar. Grazzi lil kulħadd nala il-workshop u naddi l-aħħar kelma l-rapporter. Grazzi ħafna. Kemtejn. Żewġ kelmiet anzi, grazzi. Nirringrazzja l-esperti, diskussjoni li tat ħafna frott, naħseb li kienet